Il-punt li jmiss fuq l-agenda hija l-dibattitu konġunt fuq is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. Il-rapport ta' Sur Brock u Verhofstadt fuq il-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. U l-istqarrija tal-Viċi President tal-Kummissjoni Rappreżentantuali tal-Unjoni Ewropea l-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurtà, propju fuq is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna. Merħba,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 rappresentantoli u viċi president tal-Kummissjoni, kummissarju, kollegi. Naħseb li għamilna pass importanti il-qoddim lejn eh, twaqif ta' Servizz Ewropew tal lezzjoni Esterna, l ftejim mhux imtemmi għaliex hemm proċedura ta' kodeċiżjoni hemm ir-regolament tal personal u anke regolament finanzjarju li huma prekondizzjonijiet ta' twaqqif ta' dan is-servizz. Madana kollu naħseb li kien hemm pjanar u sigurtà li dan ksibnieh u fiħdan din il-kamra aħna nixtiequ ngħidu fiċ-ċar li aħna rridu dan is-servizz Diġa fil-konvenzjoni kostituzzjonali edna li aħna ridna rappresentant oli li koordina relazzjonijiet esterni għall-Unjoni Ewropea li jmexxi il-politika esterna tal-Unjoni Ewropea u għal dan ix-xogħol din il-persuna ħajkollha bżonn servizz li tippermettija fil-Kummissjoni u fil-Kunsill u fid-dinja kollha li tadotta pożizzjonijiet li jesprimu l-koerenza tal-politika esterna tal-Unjoni Ewropea. Biex bekk mhux biss nkunu msieħba globali iżda nidħlu fost l-atturi globali kollha. U naħseb li permezz ta' dan il-ftehim li nittama jikseb maġġoranza kbira għada f'din il-Kamra nkunu tagħmlu pass il qoddim importanti. Huwa importanti li jkollna dan bħala għan aħari għaċ-ċittadini Ewropej u issa permezz ta' dan il-pass aħna żgurajna li jkun hemm is-setat u l-ġerarkija li ma jiġux imxekla hekk kif tikber il-leġiżlazzjoni komunitarja. U bekk ma jkunx hemm kompetenzi li jxeklu u anki nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid. Kien hemm proċess diffiċli ta' negozjati, e permetti li President ngħid li aħna għamilna ħafna xogħol fil-Parlament milli għamel propju l-Kummissjoni. Aw jiena nixtieq ngħid ukoll li wara eżitazzjonijiet fil-bidu ta' negozjati kien hemm rieda wkoll min-naħa tal-Kunsill li jagħtu widen għal xandu jgħid il-Parlament Ewropew bħala ċiżur u fuq ir-regolament finanzjarju u fuq ir-regolament tal-personal aħna nittamaw li dan iwassal għal proċedura kodeċiżjoni de facto. Għal dan il-an huwa importanti ħafna li kemm fala metodu komunitarju aħna nissalvagwardjaw il-setat tal-Parlament Ewropew. Dana minniħ skont il-trattat bħalissa qed nitkellem jgħid il-kellim. Jekk jogħġobkom, aħna għandna nkunu f'sitwazzjoni bekk li permezz tagħha fil-ġejjieni aħna niġu konsultati għall-ewwel darba qabel ma jittieħdu deċiżjonijiet. Biex bekk aħna nkunu kapaċi mhux biss permezz ta' smieħ iżda permezz ta' ħatrit veru propri aħna kon nistgħu nistidnu ambaxxatur meta jiġi maħtur biex ikonna skambju tal-opinjonijiet u jkollna possibilità wkoll taħt il-proċedura budgetarja li fil-fazi temporanja ikun hemm possibiltajiet oħra biex bekk ikun hemm organizzazzjoni konġunta tal-Parlament għal politika barranija. Da ma jfissirx li aħna rridu mmexxu l-politika barranija tal-Unjoni Ewropea din sta l-eżekuttiv, iżda aħna rridu li nagħmlu monitoraġġ u segwitu. Aħna rridu nkunu kapaċi ngħidu le, aħna rridu deċiżjonijiet budgetarji sensibli li neħdu u għan iħtieġu odot u tarif biex dan iseħ. U dawn huma drittijiet li aħna għandna bħala rappreżentanti ta' ċittadini Ewropej ksibnieh fil-ftejm u dan huwa pass il qudiem għalhekk jiena grat lir-rappreżentant Oli tal-Unjoni Ewropea għal dan ix-xogħol. Is-sessur Elmar Brock. Jekk jogħġbok? Jekk joġobkom żommu mal-ħin, voljaw ma' diskorsi importanti ħafna. Jekk joġobkom żommu mal-ħin, jente President nilqa il vice president tal kummissjoni Sur Sefkovic jgħat maħna, natuħ merħba. Issa il-rapporter Sur Verhofstadt, jek joġbog. Thank you very much. Uh... Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzja Sur Elmar Brock u anki Sur Roberto Gualtieri li kienu kol rapporters u aħna għamilna negozjati ma' Sinjura Ashton, mal-Kummissarju u mal-Kunsill. Is-servizz issa twaqqaf u naħseb li nistgħu ngħidu lkoll kollegi li għandna riżultat tajjeb. Riżultat tajjeb li l-istituzzjonijiet kollha issa jistgħu jappoġġaw ikunu gburin bih. U dan minkejja stqarrijiet li jagħmel il-Prim Ministru Franċiż, is-Sur Fion. Huwa qal il-bieraħ li s-servizz jista' jmur lilin ċertu linji stabiliti ta' ħbiberija. Jiena nixtieq ngħidlu l-Sur Fion li inti issa tar wisq għaliex aħna morna lilin mill-kompetenzi tal-EAS. E u miex incident. Kollegi, hija sempliċement l-użu sħiħ u l-implementazzjoni ta' Trattat ta' Lisbona. Huwa skont it-Trattat ta' Lisbona li ġi ratifikat minn Franza li aħna ikonna politika barranija li tkun maquda fl-Unjoni Ewropea. U dak li neħtieġu sur President hija li mhux biss ikonna servizz iżda nużaw is-servizz biex niżviluppaw politika barranija tal-Unjoni Ewropea ġdida għax biex nkunu onesti sissa ma kenniex politika barranija ta' veru tal-Unjoni Ewropea. Niftakar meta kont membru tal-Kunsill fl-2002. Aħna għattajna 50 50 sekonda fuq il-kustjoni l-aktar taħraq tal-politika barranija. Dak iż l-Ewropa ma kienx kapaċi li tiddiskuti din il-kwistjoni u laqas li kollha pożizzjoni komuni. U dan ma nistgħux intennu speċjalment fid-dinja multipolari polari tal-lum u mhijiex għazda li nkomplu f'dan f'din it trija Kollegi, sesta għal-Baronessa Ashton li tkompli. u Naħseb li dan huwa messaġġ tagħna llum li s-servizz jeħtieġ direzzjoni ċara u jeħtieġ li kollu tmexxija. U Sinjura Ashton, trattat tak ħafna setat biex inti tagħmel hekk. Ta' għandek id-dritt li twaqqaf kunsil tal-affarijiet barranin anki malajr, għandek id dritt tal-inizjattiva għaliex inti viċi president tal-Kummissjoni, għandek ukoll responsabilità li tipproduċi l-linji gwida ġenerali li jistabilixxu x'inhuma l-interessi strateġiċi tal-Unjoni u dawn ir-responsabilitajiet kollha jaqgħu fuq spallejk u s-servizz tiegħek. Permetti l intik eh, parir fuq fit-tmim ta' dawn in-negozjati. Is-servizz Ewropa wrid ikun strument komunitarju. Aħna bnejna l-Unjoni Ewropea fuq il-metodu komunitarju. Meta dan jiġi applikat biss aħna minna tassew progress u suċċessi e għanatu ħarsa lejn per eżempju s-suq uniku. Meta dan ma applikat imbagħad kellna staġnar u anki regressjoni, per eżempju it-tweġiba tal-Unjoni Ewropea għal kriżi finanzjarja. U għalhekk permezz ta' dan il-metodu biss aħna nistgħu nkunu ta' suċċess. U jkun permezz tal-formulazzjoni ta' dak li jiena nsejjaħ l-interessi tal-Unjoni Ewropea minajr l-interferenza tal-Istati membri li jkollna politika barranija li tiġi żviluppata l-Unjoni Ewropea u bil-ħeliet u l-esperjenza li ħajkollok a dispożizzjoni tiegħek inti tista' tindentifika x'inhi din l-interess tal-Unjoni Ewropea. Mbagħad stalik ovvjament li tiddefendi din l-interess tal-Unjoni Ewropea għaliex fl-opinjoni tiegħi u l-opinjoni ta' dan il-Parlament dak li huwa tajjeb għall unjoni Ewropea huwa tajjeb għall istati membri tiegħu u tajjeb ovvjament ta' ċittadini Ewropej. Grazzi, grazzi, sur rapporter. Issa, signora Catherine Ashton, jek jozbok. President, honorable men. President, membri onorevoli, jina soddisfatta ħafna li edha unnek nitkellem dwar waħda mill-iktar kwistjonijiet importanti fuq l-agenda Ewropea, il-ħolqien ta' servizz Ewropew u Tazzjoni esterna. Nixtieq nibda bil-rotħaj għal taddin li għamel il-Parlament u għall involviment li kellhom ir rapporters anke x-xogħol siwi li għamel Gualtieri u Verhofstadt fost dan il-proċess kollu. Il-Komitat għafet tal izvelup l-affarijiet kostituzzjonali, il il-kontroll budgetarju u juri li għamlu xogħol tajjeb ħafna biex itejbu t-test mod ħafna modi. U anke il-President tal-Parlament, grazzi. Aħna ksibna ħafna flimkien fil-ġimgħat li għaddew u bdejna l-bażi fost daw kollha konċernati. Nirringrazzja wkoll il-membri kollha tal-kwadrologu sur Sefkovic, il-Presidenza Spanjola u anki l-kollegi kollha tal-Kunsill. U jiena grata ħafna għas servizzi legali li jafrona pariri tajbin u appoġġ matul il-negozjati kollha. Membri onorevoli wasal iż-żmien issa nieħdu deċiżjonijiet. Kien hemm ħafna attenzjoni f'dawn l-aħħar xhur fuq il-komplessitajiet istituzzjonali u diffikultajiet amministrattivi. Aħna għanna rwol importanti li nħol u s-sassisin u issa wasal iż-żmien li u għanna raġunijiet għalfejn nħol dan is-servizzi. Il-raġunijiet huma ovvi għax jien vjaġġajt fisimkom biex nżur gvernijiet, l-entitajiet militari u l-missjonijiet u programmi li għanna madwar id-dinja. Biex ma qox nidħol fid-dettall, nixtieq ngħid xi ħaġa fuq il-viżjon għal dan is servizzi għal ġejjieni. Mem lebda post aħjar għar din il-kamra u l-ebda mument bħal dan tal-lum li niftakru għala dan is-servizz huwa tant importanti għall unjoni Ewropea. Għala huwa bidla kif aħna naparaw f'dinja li hija ġeopolitika tinbidel malajra. Ma nistgħux naġixxu mhux mod maqut u fejn hemm problemi komplessi u brabta sfiq aħna neħtieġu naġixxu rridu defendu l-interessi Ewropej u l-valuri Ewropej b'mod aktar koerenti u effettiv u rridu nkunu ambizjużi dwar kif aħna dan nagħmluh. L-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri għandhom għamla wiesa ta' strumenti, relazzjonijiet u esperjenza biex jgħinu nibnu dinja aktar stabli u aktar maquda. Issa ħanġbdu ħabel wieħed ħabel wieħed biex nimassimizzaw l-affarijiet fuq il-post, speċjalment fil-pajjiżi fejn hemm aktar problemi u jeħtieġu li jkun hemm azzjoni. Jiena vjaġġajt minn Gaza mal ħafna postijiet oħra u din kienet il-konklużjoni tiegħi. Li IAS e dejjem ħaj involvi atturi differenti u xirqa li l-politika ta' żvilupp topera differenti mid-diplomazija, mill-arranġament tal-kriżi għal affarijiet oħra. U Signora Georgieva u kollegi oħra tal-Kommissjoni għandhom ruoli distinti u għalhekk jiena nirringrazzjahom għax-xogħol li qegħdin jagħmlu. Iżda taħt it-Trattat ta' Lisbona aħna l-opportunità li naħdmu flimkien taħt strateġija politika komuni waħdanija u issa din hija aspirazzjoni li qed issir realtà. Il-vizjoni tiegħi għal EEAS hija tiżgura li meta aħna nitkellmu aħna jismawna u meta aħna nieħdu azzjoni l-azzjonijiet tagħna jagħmlu differenza. Iċ-ċittadini jafu li fid-dawl ta' problemi bħal pereżempju stati fraġli, l-pandemiji, l-enerġija, is-sigurtà tal-enerġija, l-immigrazzjoni illegali, aħna aktar għandna saħħa jekk naġixxu flimkien. U bekk rridu nużaw l-għaddot kollha disponibbli id-diplomazija, l-tħaddin politiku, l-iżvilupp, l ajnuna l-ġestjoni tal-kriżi sabiex nappoġġaw il-prevenzjoni tal-konflitti, iż-żamma tal-paċi, sigurtà u stabilità. U importanti għal-ġejjini tal-Unjoni Ewropea u importanti għal-ġejjini tad-dinja. Membri onorevoli, jina rajt xaħna kapaċi namlu meta nġbduħa bel wieħed, meta vjaġġajt lejn il-van tal Afrika, Eh, rajt l-operazzjoni li kienet tagħmel Atlanta lil il-Kosta, iżda aħna insolvu aħna ħafna xogħol fuq il-kontinent u għanna missjoni militari li għandha twassal għal soluzzjonijiet fuq il-bahar iżda soluzzjoni tinstab propju fuq l-art u rridu naraw li sa programmi jaħdmu tajjeb fl-imkien ħan mal-mexxejja ta' Tanzania, il-Mauritius, Seychelles, l-Afrika tisfel fost oħrajn u l-Unjoni Afrikana sabiex bekk niddiskutu kif nistgħu nappoġġaw it-mexxija Afrikana biex insibu soluzzjonijiet politiċi fuq il-post u nappoġġaw il-ċittadini tas Somalia għal ġejjeni aħjar. Nafu x'nistgħu nagħmlu u x'qegħdin nagħmlu u nafx nistgħu niksbu għal ġejjeni. Ah, jiena ambizjuża nixtieq nistqar, iżda naħseb li wasal iż-żmien issa li nimxu l qudiem u waqfu l-servizz malar kim jista' jkun biex jibda jaħdem. Għandna ħafna xogħol qudiemna, għandna abbozz ta' deċiżjoni u ħafna dikjarazzjonijiet li formaw pakkett koerenti. Jiena qed immexxihom issa formalment fil-proċeduri tal-lum. Mhux ħanqod nidħol f'kull aspett iżda nitkellem fuq punti speċifiċi ta' kif nistgħu nsibu salvagwardji ċari fejn hemm osma importanti li huma għal din il-Kamra. Il-test jemela ċara li qed nisalvagwardjaw il-metodu komunitarju fl osma kollha tal-lum. l ias ħajaħdem ma' servizzi tal-Kommissjoni bħala parti ta' sistema Ewropea. It-tieni naf kemm hija importanti li konna eh, accountability politika u jiena fiduċus li sibna qafas tajjeb ħafna permezz ta' l-istqarrija politika fuq il- l-accountability politika. Nħares il-qoddima dialogu għaskambju ta' informazzjoni mal-Parlament Ewropew u għan iżgura li il-kollaboraturi tiegħi jagħtu priorita' għolja lil dan l-aspett ta' xogħolhom. Hemm ħafna obligi fil-marbuta mal-pożizzjoni tiegħi u ħafna drabi mhux se nkun nista' nkun preżenti fid-dibattiti tagħkom daqskemm nixtieq, iżda għandi sistema li jkun jistgħu jieħdu posti f'każijiet bħal dawn. Speċjalment nishtiq nitkellem mal-kollegi tal-Kummissjoni u anke għal Kunsil tal-Affarijiet Barranin għal Presidenza Rotatorja u għal Trio tal-Presidenza. L-accountability imbagħad. Jiena sostisfatt li għandna linji gwida u garanziji fuq il-ġestjoni finanzjarja u anki soluzzjoni ċirqa għal kwistjonijiet bħal kwittanza għal sotta delegazzjoni ta' setat budgetari għal kapijiet ta' delegazzjonijiet. Bħala sinjal ta' kemm nagħtiha importanza dawn l affarijiet jiena nixtieq ngħid li aħna mhux biss ksibna uffiċjal u segretarju ġenerali iżda rridu uffiċjal li jopera fl-amministrazzjoni u l-budget. Aħna binna wkoll fuq arranġamenti ċari dwar il-politika tal-iżvilupp u l-istrumenti. Naf li kien hemm ċertu tħassib li ħanet ilfu l-ambitu tal-politika tal-iżvilupp, iżda issa rridu ngħidu li l-iżvilupp huwa importanti għal EEAS Tana vuċi fil-dinja kollha bħala aħna għal mexxej f'dan l-ambitu u għalhekk hija għodda importanti għal relazzjonijiet bilaterali u dan jibqa' kas każ anke fil-kuntest ta' Trattat ta' Lisbona. Dan ifisser ukoll li aħna issa qegħdin noħolqu pjattaforma ċara b'saħħitha li naħdmu flimkien is-Sur Pilbags, Fula u jien ukoll biex nizguraw li l-lanijiet jintlaħqu u naqsu l-faqar kem jistajkum li jissaxħu fil-kooperazzjoni u l-programmi tagħna. Il-ħames punt, aħna għanna ftejim fuq il-kwistjonijiet tal-personal bejn xoqat tal-stati membri li konna terz mill-personal li jiġu mis-servizzi diplomatiċi nazzjonali biex niġbdu fuq l-esperjenza tagħhom iżda fl-istess ħin imbagħad niżguraw li minn tal-inqas 60% ikunu uffiċjali permanenti. L-istess mod jiena ċerta li rridu jkollna bilanċ ġeografiku u bejn irġiel u nisa. Jiena impenjata lejn dan ir-rigward għaliex diversità hija saħħa u aħna għandna nirriflettu din id-diversità. Għandna ħafna esperjenzi u aħna għonja fil-aspet lingwistiku u dan ħajġbet kollox flimkien biex li ies ikun ikollu ħafna vantaġġi. Intom rajtu l-istqarrija tiegħi tal-amministrazzjoni tal-EAS u għalhekk importanti sur President li nibdow fuq siq tajba u konna l-opportunità kif nivalwaw l-affarijiet kif jaħdmu eh, u kif jiżviluppaw l-affarijiet. Kien hemm ħafna kwistjonijiet fuq il-ġestjoni tal-kriżi u żamma ta' paċi. Jien ħan li Il-taqsimiet tal-Kummissjoni ħarsu l-pjanar u l-prevenzjoni tal-konflitti u zamma tal-paċi u l-istrutturi ta' cf eh, CSDP jimxu ħarir kemm taħt responsabilità tiegħi u anke fi struttura xirqa. Bla ebda preġudizzju ovvjament tal-natura speċifika intergovernatali u komunitarja ta' dawn il-politiki. Irridu koordinazzjoni effettiva tax xogħlijiet ta' dipartimenti differenti u din hija importanti u taħt l-autorità u r-responsabilità tiegħi jrid ikun hemm koordinazzjoni sħiħa bejn is-servizzi kollha tal-EEAS u partikolarment bejn l-istrutturi ta' CSDP u s-servizzi kollha tal-EEAS li ħad żgurata u tirrispetta l-natura speċifika tagħhom. Jaħna żgura wkoll li jkun hemm koordinazzjoni tajba bejn ir rappreżentanti speċjali tal-Unjoni Ewropea u d-dipartimenti rilevanti f'dan is-servizz. Fl-aħħar sur President, din il-Kamra dejjem tat attenzjoni għal kwistjonijiet tal-drittijiet tal-bniedem. Hija priorità li jiena naqsam magħkom u nwedkom li bħala rappreżentantu li jiena ħanati priorità kbira l promozzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u tmexxija tajba madwar id-dinja. U niżgura li eh, dawn jimxu skont l-affarijiet kollha li nagħmlu. Id-drittijiet tal-bniedem, il-demokrazija huma importanti fil- delegazzjonijiet kollha tal-Unjoni. Għanna l-rwol li n-monitoraw il-drittijiet tal-bniedem u anki l-anijiet tal-politika ta' drittijiet tal-Unjoni Ewropea. Aħna neħtieġu li l-IAS tibni politika barranija aħjar biex nipromovu l-voluri Ewropej u l-interessi Ewropej madwar id-dinja. Wasal iż-żmien issa li naslu għal mezzi biex dawn l-ambizzjonijiet iwettquhom. Wasal iż-żmien li nibdow nagħmlu x-xogħol li rid isir. U naqbel mal-membri li eh, għajmu kwestjonijiet u ħna poġġawan fil konsil u issa importanti li nimxu mal-arkem jista' jkun blemendi għal regolamenti finanzjari u regolamenti tal-personal taħt il-budget tal-2010. Jien ringrazzjakom għal kooperazzjoni tagħkom u noqgħod fuq nserraħ fuq l-appoġġ tagħkom. Nittamel il-vot da ikun pass il qoddim storiku għall iżvilupp tal-Unjoni Ewropea. Mhix id-destinazzjoni ħarija tagħna iżda hija pass importanti li niżguraw li konna viżjoni maquda għal ġejjin. Grazzi. Thank you, Madam Vice President. Um... Grazzi Viċi President, rappresentantoli, issa nisimaw il-Viċi President eh, Sur Shefcovic. Grazzi ħafna President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, rappresentantoli, Aziza Kati, Signuri. Eh, l-ewwel net jiena wkoll nilqa l-opinjonijiet tal-Parlament u ovvjament jiena qed nara hawnhekk li din votazzjoni pożittiva tkun mument pożittiv għal ġejjieni u jkun messaġġ ċar illi s-servizz e, il-servizz e, se jkollu koll l-appoċ ta' din il-Kamra. Id-deċiżjoni wkoll tkun riflessjoni xxirqa ta' rwol importanti l-Parlament Ewropew kellu fid-diskussjoni dwar dan is-servizz il-ġdid. Jina eh, rrid nisprimi il-gratitudni tiegħi għall-ħidma sħiħ, il-ħidma tal reprezentant Oli ta' Kathy daw l-aħħar xhur għaliex mhux ta' kuljum illi wieħed iwaqqaf servit ġdid u għalkemm dana kollu kien diffiċli komplikat iżda irnexxinna niksbu konsensus politiku f'seba' xhur u dana minn meta trattat daħal fis-seħħ u din hija kisba rimarkabbli u naħseb kol xida dina illi Kathy Ashton eh, laħed bilanċ sot meta japproponiet proponiet id-deċiżjoni għall-ewwel darba. Iżda id-deċiżjoni hekk kif ġiet ibbozzata fissret illi jrid ikollna dan il-proċess demokratiku ta' skrutinju. Naħseb proċess kien wieħed li daħal ħafna fil-fond u jekk aħna nqisu diskussjonijiet li kellna fil-quadrilog ma' l-onorevoli membri tal-Parlament fost l-oħrajn ir-rapporter Brock Verhofstadt u Gortieri u aħna minn ħatan l tal se ngħidilkom li aħna qisna kull artiklu possibbli, kull dispożizzjoni possibbli u dejjem eh, isna l-aqwa soluzzjoni possibbli u naħseb li tassew ksibna dana kollu. Kien hemm dibattit partikolari fuq tliet toqsma l-ewwel net kif nistgħu niksbu eh, fejn dana kollu jkun parti mis-sistema. Din hija xaġa li diskutejna fid-dettall u naħseb li tassew se jkollna servizz ta' azzjoni esterna. Issa kwistjoni oħra importanti kif se niżguraw illi jkollna akkontabilità finanzjarja. Jiġifieri hawnhekk isna l żliet kollha possibbli u eh, għal kem se noħolqu xi ħaġa ġdida se jkollna tlett ejjun ta' persuni li se jaħdmu għas-servizz u se jkonna wkoll is-salvagwardji meħtieġa għat trasparenza fis-sistema u naħseb ukoll eh, se tkun xi ħaġa li se, timxi wkoll anke għal ġejjieni. Imbagħad l-aħħar parti ta' diskussjoni kienet immirata għall lajnuna ta' żvilupp, kif nistgħu nagħmlu ġestjoni ta' dana kollu, kif nistgħu nżommu l-spirtu komunitarju tal lajnuna tal-iżvilupp u niżguraw l-iskrutinju parlamentari u naħseb hawnhekk kellna xogħol importanti ħafna, kellna ovvjament insibu soluzzjonijiet kreattivi u naħseb li tassew sibna soluzzjoni illi eh, twassal flimkien is-sinerġiji possibbli bikon l-esperjenza tal-Istati membri, tal-Kummissjoni Eh, fuq l-art bil-kuntatt ta' delegazzjonijiet tagħna u naħseb dawn is-sinerġiji se jkunu aktar effiċenti u se nkunu din rappreżentaw l-Unjoni Ewropea eh, eh, ukoll finħawi oħra. Ukoll jiena Eh, nitama li konna u koll appoċa d-deċizjoni tal-Komissjoni aktar tard fil xur u l-Komissjoni samel ta' kollu li tista biex tikopera mill-qrib ma' rappresentantoli, mal-Konsil, mal-Parlament Ewropew biex bekk intemmu l-proċess fil-finalizzar tal-kwistjonijiet dwar ir-regolamenti finanzjari, ir-regolamentazzjoni tal-impiegati u anke għal dak li nxaqsam il-proċess budgetarju. U għalek jiena nitama li konna xogħol eċċellenti u effiċenti ta' servizz esterna għal minn ħarifa ta' din is-sena. Grazzi ħafna President. Vice President of the European Commission. Grazie ħafna lil Viċi President tal-Kommissjoni. Għal Komitat ta' Zvilupp nisimaw issa l-Onorevoli Kaczmarek. President, Oli, kommissarju, kollegi, Il-rizultat tan negozjati huwa tajjeb, il-rizultat tal-aħħar u aħjar milli dak li bdejna bih. U issa nixtieq ngħid x'inhi eh, il-pożizzjoni ta' dan il-kumitat tiegħi. L-ewwel nett aħna nixtiequ li l-għannijiet ta' kollaborazzjoni għall iżvilupp jiġu integrati fil-linji politiċi diversi. Jiena defendejt l-autonomija tal-politika tal-iżvilupp, jiġifieri. Aħna ma nixtiequx li l-politika tal-iżvilupp sir il-karrotta biex ngħidu hekk eh, fil-politika diplomatika u nirringrazzja r rappreżentant Oli li ħadet sib dan l-aspett. Issa, dwar l-ispejjeż uh, operattivi. Aħna nixtiequ li dan il-kontroll ikun iktar ta' kompetenza l-Kummissarju tal-Iżvilupp. Umbagħad għan ieħor kien illi eh, dawk li jaħdmu għas-servizz mhux biss ikun uffiċjali nazzjonali, iżda wkoll uffiċjali tal-korp diplomatiku iżda wkoll eh, fil-qasam tal-iżvilupp u l-kummerċ. Grazzi ħafna il-President għal komitat eh, tal tal inta xanna il-kollega Straċek. Sprava poslanzu. President, il-rapport ta' Sur Brok u ta' Sur Verhofstadt dwar il-EEAS huwa kompromess u bħal kull eh, kompromessi ieħor għandu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi Iżda dak li huwa pożittiv aħna nimnu li EAS se jkollu jirrispondi għall parlament għal dak li għandu x'jaqsam skrutinju politiku u skrutinju budgetarju. Iżda l-skrutinju tal-parlament irid jiġi imsaħħaħ sabiex il-pożizzjoni tal-parlamenti nazzjonali wkoll eh, titqies anke speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam Eh, kwistjoniet barranin u ta' sigurtà għaliex il eas se tkun responsabbli dal kwistjonijiet. Issa dwar l-aspetti prattiċi u l-ħidma tal eas hija ħasra li r-rapport ma fiex il-fema tagħna tal-kumitat tagħna illi kellu l-appoġġ ukoll tal-EPP u ALDE. Aħna xtaqna niċċaraw kompetenzi, speċjalment għal dak għandu xaqsa eh, DG li se jkun responsabbli għal kummerċ. Skont u dan skont artiklu 207-218 ta' trattat. Grazzi ħafna Roberto Gualtieri issa mill-Kumitat tal-Budget. Grazzi, President, rappresentant Oli u l-Viċi President tal Kommissjoni. Dan il-rapport li sena votaw dwaru mhuwiex bis fema eh, opinjoni, iżda riżultat ta' ħidma ta' negozjati u jina nirringrazzja l-rappresentant Oli u l-Presidenza Spanjola għal dan fejn il-Parlament kellu rwol determinanti biex bekk itejjeb it testa d-deċizjoni li li kollu jadotta. Il-kompromess li l-ħaqna f'Madrid u kol wa koerenti ma l-anijiet illi kienu parti mill-ħidma ta' għaqda eh, li għamlu il-kollegi Brock u Verhofstadt u kol biex ikonna u kol koerenza u l-effikaċa tal-servizz estern iżda fl-istess waqt u kol dan ukoll marbut fis-sot mal-metodu komunitarju tal-Kummissjoni u kol ikollu kontroll demokratiku min-naħa tal-Parlament Ewropew. Jina u koll, xtaqt najt u koll għal dawk li jitkelmu dwar il-red lines, dawn il-linji determinati li suppost ma naqbsuhomx għomx, li grazzi għal fat li il-parlament kien seta u koll mod dinamiku jeserċita dawn il-prerogativi tijaw u ovvjament li naraw il imbat fl-ħar mill-ħar l-Europa se kollu servizz aktar effiċenti, aktar demokratiku u aktar Ewropew. Servizz, per eżempju, li kun jista jiffavorixxi koerenza bejn il-politika ta' żvilupp u l kumplament tal-azzjoni esterna tal-Unjoni minnar ma ndajfu mbagħad l-autonomija meħtieġa ta' dawk il-linji ta' politika u lanqas ir-responsabilità tal-istess Kommissjoni. U dejn l-użu determinata ta' dawn il-prerogativi leġislativi tal-budget il-Parlament ħajkompli wettaqhom qabel xejn fix li ġejjin dan se jsir jsir ukoll biex nidefinixxu ir-regolamenti għandu xaqsu mal-impjegati u dan skont ovvjament dawn il-linji identifikati fir-rapport u anke biex niffukaw fuq il-modi kif aħna se nistrutturaw is-servizz u anke billi nirrispettaw l-ispirtu tal-ftehim ta' Madrid. U nibdew ukoll mill-preżenza ta' uffiċjali fl-Unjoni anki fl-ola livelli ta' servizz u anki l-riforma tal-budget tal-politika esterna u politika komuni. Umbat, għal dak li għandu xaqsam il-servizzi, eh, se naraw u koll se jkonna l-appoċ tal-istituzzjoniet kollha u l-Parlament ukoll jixtieq jara li jkun hemm żvilupp ta' politika barranija u li ovvjament il-ftejm ta' Madrid huwa ukoll pass importanti għal dan l-aspett. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna l-Onorevoli Kalfin mhux hija hawnhekk. U allura naddu għall-intervent tal-kollega Luna Ċek għal-Kumitat tal-Trittijiet bejn in-nisa u l-ġil. Grazzi President, uh, Signor Ashton, Vice President tal-Komissjoni, Onorevoli Membri, jiena u kol et nitkellem f'żewġ ruoli kemm għal rapporter għal Komitat tan-Nisa kif ukoll uh, shadow rapporter għal grupp tal-ħodor. Fiż-żewġ każijiet qed il-kollega tiegħi, eh, kollega Brantner, illi weldek tifla siġġimat ilu u għalhekk ovvjament kelli nieħu ħsieb din il-biċċa xogħol għaliha. U jiena nixtieq nirringrazzja xogħol ta' l ħajja tagħha u anke l-appoġġ. Il-Kumitat tan-nisa eh, jagħti ħafna attenzjoni għal fatt tal-implementazzjoni ta' eh, gwaljanza bejn is-sessi fit twaqif tas-servizz. Nishtiqu li konna proporzjon tajjeb ħafna ta' nisa u rġil fil-pozizjonijiet u nittama Sinjura Ashton, li inti timpenja ruħek għal eh, dawn l-opportunitajiet indaqs biex bekk naraw ħafna aktar nisa u rġil. U għek dak skont l-artiklu 157 ta' trattati u nittamil dan jiġi implementat meta tiġu biex tażlu eh, l-impjegati, il-personal ta'kom. U dan jinkludi u eh, kol delegazzjoni fuq livell oli. Pala Shadow Rapporter jina nishtiq nirringrazzja li Roberto Gualtieri għal kooperazzjoni utli li kenna. Aħna stajna namlu ħafna titjib fil-test oriġinevoli biex bekk ikon aktar politika esterna aktar konsistenti u għalek aħna nappoġġaw dan il-rapport u se nivvutaw favur struttura għal drittijiet umani tkun aktar b'saħħitha illi konna żvilupp bla periklu u u anki l-ambasċaturi tal-ġejjini tal-Ewropa jridu ovvjament jidru hawnhekk qabel ma jħidu l-pożizzjonijiet tagħhom. U anki ovvjament se nieħdu sib il-budget ikkonċerna dawn affarijiet pożittivi u ovvjament m'hemmx personal għal dak li għandu xaqsam il-prevenzjoni tal-krizi u lanqas servizz konsolari għal beneficju ta' ċittadini. Aħna nixtiequ li jkollna struttura aktar soda għal ġestjoni ċivili u anki biex nagħmlu l-binja l-paċi. Ovvjament qatt m'għandniex l-affarijiet kollha li nixtiequ naraw iżda birrida tajba bl-ambizzjoni Sinjur Ashton. Dana kollu nistgħu forsi niksbuh il-qudiem. Iżda, jekk ambizzjonijiet nazzjonali u preċedenza militari huma l-aspetti li Franza referit għalihom reċentement, allura hemmhekk ikun hemm problemi. U intom se jkollkom eh, l-appoġġ tal-Kamra jekk intom eh, tiċċaqalqu lilin minn rappreżentazzjoni nazzjonali. Mela, issa għandna is-Sur Kalfin. Mistaw ġajmu gospoġu Ashton. Един от основните проблеми, които се поставяха... Президент, комисар Ashton, viċi-president ta' kommissjoni, u għed mill-kustjoni ta' l-lenin, għahda mill-kustjoni ta' l-lenin smajna, kienet li il-parlament kollu l-odot meħtieġa biex tara li kunem u kol kontrol fuq l-infiq għall-azzjoni esterna. Natura speċjali istituzzjonali ta' dan is-servizz ta' azzjoni esterna twassal għal ħafna ovvjament mistoqsijiet dwar trasparenza u l-effiċenza u kol eh, finanzjarja għal dak xasom il-budget. Jina kontent allura illi issa sibna laqwa tweġibiet possibli biex eh, ikon adozzjoni ta' rezoluzzjoni tal-Parlament dwar dan is-servizz. Eh, tweġibiet ċari dwar proċedura ta' budget fissru illi il- Eh, il-politika se tiġi mwetqa mill-istituzzjonijiet kollha li huma involuti aħna provajna m'għandewmux il-ħolqien tal-EAS u nittama illi mhux ma nkunux staw nuru illi l-mekkaniżmi introdotti jaħdmu kif suppost u dawk li ħalsu t-taxxa, l-Ewropej li ħalsu t-taxxa jkollhom l-interessi tagħhom imħarsa. Is-sur Mario Maurosa. Grazie, signor Grazzi, President, onorevoli kollegi. Eh, dak li seħ kull-jum madwar id-dinja li jamela aktar aktar konkret il-fat li għanna bżon li malar kemm jista' jkun dan is-servizz Ewropej bda jaħdem u li l-ħakna dan il-leftajim politiku eh, irridu nqisuħ ukoll bħala punta tluq tajjeb ħafna kif ukoll messaġġ pożittiv għall-aħħar għal tħul fis ta' dan is-servizz. l għanijiet li qegħdin individwaw ġveri s-servizz ikun b'saħħtu permetti l Ewropea li s-saħħa rwal tagħha fuq il-pjattaforma dinjija illi kol nżommu nħarsu l-metodu komunitarju fis-servizz nifsu kif ukoll garantixxu il-bilanċ politiku min-naħa tal-Parlament dan kollu garantixxu jiena konvinti dwar dan li jkollna riżultati tangibbli. Iżda xort hemm xi punti li rridu niċċaraw li forsi huma l aspett aktar deċiżivi għal twettiq tal-servizz qed nirreferi għal pożizzjoni ambigwa ta' ħafna gvernijiet dawn il-red lines li smajna mill-kollega Gualtieri wkoll eh, anki jekk jiġu mkisra mħabba għal dak nixaqsan f'dejn ta' Madrid u kol fuq eh, aspett informali ifissru illi hemm ambigwità naħa ta' ċertu gvernijiet u qed nirreferi għal dak li smajna mill-Ministru Morattinos il-Presidenza illi għadha kif intemmit illi ħafna eh, ovvjament jrid jisħaq dan il-punt illi qal meta tkellem dwar drittijiet umani fil-Kuba illi f'dan is-settur l-istrumut ta' ftemijiet bilaterali huwa preferibbli milli pożizzjoni pożizzjoni Ewropea li ma tkunx ma jkollha l-ebda ekwivoki. President interrompi, allura aħna se jkollna riskju kbir qudiemna jekk aħna nimxu favur dawn l-ambigwitajiet, ġifiri, wara dan il-ftejn politiku mbagħad insibu fir-realtà E, trattativi dwar kompetenzi u mux illi konna mekanizmi effiċenti. Na konvint illi inti jirnexxilek tiksbinna r-riżultat illi nishtiju. Europejski. Fissam l-essendi l-onorvali Svoboda. Għazza ħafna, Sur President. Jena naħseb il-rapporter u l-Komissarju Sefcovic u anka l il-Baronessa tin għamlu abbozz tajab ħafna l-grupp tijaj id-deċida illi jappoġġa bisħiħ l-abbozz. Ovvjament, ċertu gvernijiet irridu jgħatu opportunità li servizzi diplomatiċi. Il-Franċiżi kellhom problemi simili u tkellmu dwar red lines u dan għandhom jirtirawhom fl-opinjoni tiegħi. Uħut jistaw jasbu li dan jista' jwassal għal xi tip ta' duplikar ta' servizz diplomatiċi fl-Unjoni Ewropea. Mhuwiex vera dan, ħankunu qegħdin insaħħu servizzi diplomatiċi tal-Unjoni. F'ċertu pajjiżi fil-fatt ċertu rappreżentazzjonijiet ikun qed jirtiraw hekk kif inkunu qegħdin insaħħu s-servizz diplomatiċi tal-Unjoni Ewropea. Rridu natu opportunità li l-Baronessa Ashton u jiena ottimist li l-Presidenza Belġana se tagħmel propju dan. F'koordinazzjoni mal istati membri tal-Ministeri tal-Frid Bajnin tal-Istati membri. L-Onorevoli Lambsdorf fisem il-grupp tal-Alde. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir stehen vor der Abstimmung. Grazie ħafna, Sur President wasanna biex nivvutaw u tajb għalek nħedu eh, nota fuq naħa u tal-fat illi ħad deċiżjoni fuq struttura li u il sistema ta' sekretarja ġenerali kella qabel din il-kontabilità politika unek set tejjeb il-level ta' dibattitu dwar politika barranija l istruttura drittijiet tal-bnidem hija ħaġa li l-grupp tijaj jaqbel maħħa ħafna fuq in-naħa mhux daqshekk pożittiva ma ksibtux rappresentazzjoni politika permanenti. L-Unjoni Ewropea mhuwiex il-bidot mim ta' dinja tridu xi tip differenti ta' rappreżentazzjoni Ma tistax tkun kullimkien fl-istess ħin. Issa fl-amministrazzjoni ċentrali. Problema iri għadna għandna żewġ dwar amministrazzjoni ċentrali 48 sija wara laqa f'Madrid inti għamilt sqarrija u dim koreper. Bazat mux biss fuq il-deċizjoni 2009 tal-Konsil imma protokoll 14 trattat tal-Lisbona u koll li naħseb imur kontra dak li ntqal f'Madrid. Bat illum inti għat li rappresentati ta' ċittadini Ewropej xi ħaġa li nittama jieħu post estqarrija li għamilt inti qudiem koreper għalix ma tistax minnaħat titkellem dwar struttura ġusta għal maniġġar ta' krizi naħa l-oħra tajt li l-koreper xaħġa totalment differenti. l isqarrija tijak illum f'din il-kamra tista' titwixxija u le dak li attenti qoddim koreper. U jekk jogħġbok, tirrispondinix billi tajt li m'hemmx kontradizzjoni, ġil kontradizzjoni hija ovvja u qiegħda hemmhekk. Jekk tipparaguna żewġ affarijiet tista' tara biċċar jew ħajkolna struttura ġusta li hija ħaġa ġdida jew inkella ikolna problema. Grazzi ħafna. Għal grupp tal-ħodor l-onorevoli ħawtala neuvottelutulokseen. Grazie ħafna xtaqt. Nilqa dan ir-riżultat l-aktar għaliex naħseb illi drittijiet tal-bniedem ġew inklużi bisħief dan il-ftejm il-ġdid illi intlaħa bejn l-istituzzjonijiet. Xtaqt ukoll ninkoraġġixxi li rappreżentant li sabiex segwi dan il-ftehim. Nħogost nara illi l-amministrazzjoni ċentrali ser ikolla unit speċifika responsabbli sabiex titratta drittijiet ta' bniedem floqsma kollha ta', azzjoni esterna. Għanna noqodu attenti wkoll ħalli naraw li dan ikun grupp ta' livell qoli sabiex ikun jista' jagħmel xogħlu. Id-delegazzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea barra territorju għandhom ikollhom persuna responsabbli għad drittijiet tal-bniedem li titratta dawn l-affarijiet fuq livell lokali il-gvern u li IAS u il-parlament li IAS u rappresentant oli għandhom ikollhom eh, pratika ġdida li segwit l-ispirtu tra Lisbona. Jiġifieri koerenza u azzjoni esterna b'saħħitha. Grazie ħafna għalli sija l-onorevoli Tanok. External Action Service so what? L-EAS, jow, dak li konna nafu bħala Servizz Diplomatik l-Unjoni Ewropea kien suġġett għal ħafna argumenti fuq il-kompożizzjoni tagħha. Issa dan il dan il-disgrade spiċċa il-proset li s-Sinjura Ashton għal approċċ tagħha. Konservativi Ingliżi kienu kontra l-ħolqien tal-EAS. Missa, irrekonċiljajna ruħna sabiex eh, nikritikaw b'mod kostruttiv li jes inevitament issa jirrappreżenta kompromess aċċettabbli fl-opinjoni tiegħi. Imma forsi nistgħu nistennew għaw nistennew dan minn istituzzjoni indipendenti bħal din. Jiena personalment nixtieq nisħaq iktar fuq il-Konsil Intergovernattiv u anka aktar saħħa diplomatiċi nazzjonali u mhux kwotas nazzjonali. Għalix ma jkunx hemm Prim Ministru jew tnejn ukoll jew ex Prim Ministru jew tnejn nil-qal eh, l-rol strateġiku tal-IAS e fuq lajnuna u anka il-poteri li qed dal-Parlament, par per eżempju senior appointees u anka poteri eh, budgetari li ma ċari fit-trattat dan se jżid l-vetuta ġenerali demokratika ta' servizz. Niftama li l-MPs nazzjonali jkunu inklużi wkoll fi strutturi formali mill-bidunet sabiex jenalizzaw li jes. Dan huwa importanti l-aktar mill-perspettiva tal-militari CSDP li huma finanzjati minn budgets nazzjonali. Renjonit jikkontribwixxi b'mod serju għal dan u l-membri parlamentari nazzjonali tagħna għandhom ikunu informati jekk dawn il-proġetti għandhom igawdu mill-appoċ fil-pajizi. Grazie ħafna ġiwi NGL l-Onorevoli Majer. Grazie, Sur President. Sur Sefkovic, Signora Ashton. Sortatament għadha maħniex nivvotaw favur li jes aħna l-grupp tagħna u ta' tani dispeċini mus se nivvotaw favur għaliex waqt il-proċess e kompless ċedejna għat talbiet ta' ċertu stati membri. U kol, dak li huwa essenzjali meta nkunu qegħdin nfasslu nwaqfu servizz bħal dan ma nkisibx fl-opinjoni tagħna almenu. Aħna nħossu illi Mhux qed nagħmlu servizz generis li jiżgura lill l-Parlamenti Nazzjonali u Ewropew ikollhom kontroll neċessarju mhux biss għall budget li tkellimna dwaru f'Madrid imma anke kontroll politiku. Ma nix ninsew aħna li aħna l-unika istituzzjoni eletta demokratikament fl-Unjoni Ewropea. L-istrutturi militari tal-Unjoni Ewropea wkoll kif ukoll il-strutturi militari ma parti li tas-servizz. U dan ifisser li l-istituzzjonijiet allura allura huma marbuta mal-Aġenzija ta' Difiża Ewropea, il-Korpa Ġestjoni ta' Kriżi ma nix ninsew servizza ta' intelligenza laqqas. Ikon zbal il-norbtu dawn ma' servizz estern, pjanar, l-implementazzjoni ta' strumenti finanzjarji u koll u l-istrumenti kollha in ġenerali m'għandhomx ikunu parti sħiħa ta' dan is-servizz estern. Aħna nemmnu wkoll illi il-lat militari ta' dan is-servizz kif rajna e kif anka l-lat ċivili se jaqa' taħt l-umbrella tal-politika ta' sigurtà u diffiża. U bekk nkunu għadin nitilfu mill-lajnuna l-izvilup. U għalda stant għanna se nivvotaw kontra dan ir rapport Aħna ma nemmnux illi isolvi il-problemi fundamentali. Veru li mxejna l-qoddim fuq kontroll budgetarju imma l-kol konxi mill-fatt li mux il-Parlament Ewropew se jkollu l-aħħar kelma. U dil-perspettiva il-grupp eh, tiegħi se vota kontra dan ir-rapport. Grazzi ħafna ta' diskors tiegħek. Issa għalli FD is-sur Campbell Bannerman. There's something much Sur President, Hemm xi ħaġa aktar sinifikattiva fil-servizz għall anzjoni esterna li marbuta mal-liġi internazzjonali u xi rappreżenta eh, stat taħt il-konvenzjoni ta' 33 ta' Montevideo li aċċettajna għanna erba kwalifiċi separati għal stat. L-ewwel popolazzjoni permanenti, territorju definiv, gvern u kapaċità li tidħol f'razzjoni diplomatiċi ma' stati oħrajn. L-Unjoni Ewropea għandha tlieta minn dawn l-erba. Popolazzjoni permanenti, trattat ta' Lisboni għamilna l-kol ċittadini Ewropej, territorju definitiv u stati membri Ewropej koll għandhom konfini stabiliti il-gvern UKIP dejjem għadna li l-Konsil tal-Ministri tal-Parlament u l-Potel Reali tal-Kommissjoni imparti mill-Gvern Ewropew. Dan iħalli ir-raba u l-aħħar komponent il-kapaċità li tat jitħol fil-azzjonijiet ma' stati oħrajn. Sur President jina nemmen illi permezz ta' trattat ta' Lisbona, permezz ta' rol ta' tal-Baronessa Ashton u s-servizz għal azzjoni esterna, l-Unjoni Ewropea għandha l-erba kriterji li għandha bżonn ta' liġi internazzjonali sabiex t-dikjera ruħa pajjiż wieħed. L-istati Uniti tal-Europa li ħafna li appoġġaw din l-idea u dan huwa teddida għall-istati tagħna. Grazzi kollega. Kenna azzjoni spontanja hawnhekk. Għannon għallini għati l-Honorable Hartog. Vanmiddag debatteren we over de European External Action Service, de pvv frak. Iktar kmini konna t-netkelmu dwar li EAS u l-grupp Tana huwa kontra l-iżvilupp ta' dan is-servizz tal-azzjoni esterna illi ħareġ mit-Trattat ta' Lisbona li ċaħat il-poplu Olandiż bir-raġun ukoll ngħidin. Dan huwa mod mhux demokratiku fejn qed nippjanaw għal servizz diplomatiku Ewropew. Ħadd ma jaf dan kif se jaħdem fil-prattika u issa l-Unjoni Ewropea qed tikseb aktar u aktar poter. L-Unjoni Ewropea m'għandix tkompli b'azzjoni esterna. Dan huwa kompitu tal-istati individwali. U l-pjanita Sinjur Ashton ħajkunu jfissru spejjeż kbar. Il-budgets ġa qegħdin nabżuhom u issa Sinjur Ashton trid situazzjoni fej tir bl-ajroplan personali tagħha massa l-istaff tagħha. Fejn ħan waqfu dan il-ġen dan din l-elit Ewropea mhux eletta trid tagħmel dak li trid u ċittadin Ewropew se jispiċċa iħares biss, imma fl-aħħar mill-aħħar huma se jħarsu. Dan huwa kontra d demokrazija. Fl-aħħar mill-aħħar iċ-ċittadini jafu dan xi fisser. Se jkollna konsulat Olandiż u rappreżentant Ewropew f'pajjiżi oħrajn. Imma nittama li fil-ġejjieni iċ-ċittadini Olandiżi imorru għodim il-konsulat Olandiż għalix u biss jista jittijom servizzi ċari u kif suppost. Sur President, diplomazija u futbol għandhom jibqaw kompetu tal olandiżi biss. Grazzi kollega. Kelli moħrajn other speakers on the list. Kellim oħrajn fil-lista Jose Igna Ignacio Salafranca għal minuta. Grazie ħafna, Sur President, permezz ta' dikjarazzjoni l-lum ta' rappresentant Oli u l-votada, il-proċess ta' konsultazzjoni se jasal fit-tmim u issa ridu nirringrazzjaw il-daw kolla li għamlu dan possibli partikolarment il rapportaj sul parlament għawnek illi għamlu dan kollu effettiv mod ġust. U kol għanna nżommu f'moħna li servizz tal-azzjoni esterna miex il-konklużjoni mi għabbi strument sabiex ikonna politika barranija li tkun konsistenti, viżibli u effettiva. Jina ċert illi il-garanziji tal Bernessa Ashton fil-sqarrija ma sodisfaċenti huma komplementari mal prerogattivi ta' din il-Kamra dak li xaqsam informazzjoni u konsultazzjoni u anka l-involviment tagħna u inti ċerta sinjura Ashton li din il-kamra se tkun imsieħeb lejali għal eh, dan il-proċess kif urejn anka fil-laqat li kellna mal kapita delegazzjoni għal Washington u Afganistan. Imma aħna intitolati li nistennew, Sinjura Ashton, li dan is-servizz il-ġdejt ikun aktar effiċenti minn dak ta' qablu u effettiv ukoll u fissem il-grupp tiegħi il-PPN nixtieqlek kull suċċess sabiex timplementa dan is-servizz. U pala konklużjoni xtaqt ngħidlek illi eh, minn klimek se nkunu nafuk tassew, grazzi, grazzi ħafna. Signori, għanna bżon eh, politika barranija proattiva mexxija mill-għanijiet Ewropej komunitana bazzati fil-valuri komunitana din politika għandha rikonoxxi il-globalizzazzjoni fid-dinja li hija sors ta' solidarieta' kemm eh, fl-interess tal-pajjiżi barra u ġewwa l-Unjoni Ewropea. Politika bħal din titiżżid il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li tipprovdi sigurtà għaċ-ċittadini tagħha. Ukoll ittejjeb il-kapaċità tagħha li tfassal l-ambjent eh, dinju mhux tirreġixxi biss għal dak li jiġri dan ifis li għanna bżonn strument efficienti ġifieri servizz tal azzjoni esterna Ewropea. Ma nix ninsew dan is-servizz mhuwiex jagħtem biex jieħu deċiżjonijiet huwa strument komunitarju illi ħajkoll jimplementa politika barranija u deċizjoni tal-azzjoni esterna u qabel dan jappoġġa u jaffaċilita il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet ta' l-awtorità ta' rappresentant u li viċi president u b'koordinazzjoni ma' istituzjonijiet relevanti oħra il-Parlament Ewropea tassew għajja eh, me tasib tija u ġifiri għanna nizguraw kontabilità ta' servizz inkluż fi dimensjoni budgetarja. Dan jifisser għanna bżon trasparenza fil-ħidma ta' servizz u kol kjarifika anka grazzi għal budget konsolidat tal servizz tal-lezzjoni esterna. B'dan il-mod il-Parlament jista' jara l-affarijiet minn kif suppost u jiżgura l-effettività tal-politika. Dan ir-rapport u ftehim li rappreżenta jilqa l-ħtiġijiet tal-Parlament u kol hemm bżonn eh, eh, proġett sabiex nelbu problemi li jistaw jitfaċċaw, grazzi. Uh, only wish, Mrs. Uh, uh, High Representative, Duff. that the policy of Two minutes. As a next speaker, sorry. Ikellimni miss uh, eh, jajti President. President, it appears... President, Jider li għanna konsens wisa issa dwar il-strumenti, il-proċessi u l-personal. Naħseb li issa dak li neħtieġu huwa argument fuq il-politika. Irridu nkunu qalbina biżejjed sabiex bekk nqablu namlu kontrast u naraw X'inhuma l-politiki barranin nazzjonali differenti jekk aħna nfallu li ngħaddu minn proċess bħal dan u diskussjoni bħal din ma jistax ikonna CFSDP komuni. U għalhekk, Signora Ashton, naħseb għanda tmur kontra ċertu affarijiet u tagħmel kustjonijiet bħal pereżempju għala ħames stati membri għadhom kontra li jarfu l-indipendenza tal-Kosovo, pereżempju. Għala l-Greċa hija impenjata li twaqqaf il-Maċedonja Palastat stat għala għatem gwerra birda bejn it-Turkija u ċipru. U nittama li permezz ta' mistoqsijiet ibsa bħal dawn u nsibura tweġiba ikonna tassow proposti karaġużu għalbina għal soluzzjonijiet fil-ġejjieni. Per eżempju, il-proposta li innidu CSDP u missjoni ta' CSDP maquda biex nġildu kontra reati eh, organizzati internazzjonalment. Din hija politika li aħna issa qegħdin nippruvaw niksbu permezz ta' Sinjura Ashton u dan is-servizz. U aħna bekk ħajkonna diplomazija tal-ola kwalità li qegħdin imwaqfu issa. Nixtieqlek ir-ris u grazzi għas-suċċessi li ksibt sissa. Grazzi kollega. Issa Sinjura Judith Sargentini għal minuta. Grazzi President. Fisem il-ħodor jiena diġa tkellimt dwar il-kwistjoni tan-nisa fil-EEAS mod ġenerali u xtiq nisħaq li jrid ikun hemm kooperazzjoni għall iżvilupp bħala proġett Ewropew. Ir-rapporter mill-Kumitat Deve Sur Cashman qal diġa' li ma rridx kooperazzjoni għall iżvilupp bħala l-inċentiv biss u l-politiku l-oħra bħala kastig imbagħad. Jiena sodisfat ħafna bit-tibdiliet li daħlu f'din il-proposta għal servizz tazzjoni esterna fejn ħekun hemm responsabilta għal kooperazzjoni l iżvilupp li tibqa' mal-Kummissarju Pibalks. U jista' jiżgura tassow li konna politika komuni koerenti u aħna bħala ħodor ħan nejnu biex nizguraw li din il-politika barranija l-ewwel nett tiġilet kontra l-faqar. Issa sur Ashley Fox għal minuta. Uh, thank you, President. Grazie, President. Jina mux għan najt, mux ikxef segreti, jina kont kontra li EAS. Jina fl-opinjoni tijaj il-politika barranija għanda tibqa eh, l-ambitu eh, nazjonali biss u mux Ewropew. Iżda mux ġara Walek nilqa l-rapporters fin-negozjati tagħhom li għamlu mas-Sinjura Ashton iżda Is-suċċess huwa li l-Parlament ħajamel skrutinju tal-budget ta' servizz. Aħna rridu nżguraw li l-flejes li ħassu ċ-ċittadini ma jinħlowx fi xejn, bħal pereżempju taħriġ ta' kulleġġ diplomatiku. Il-Baronessa Ashton għamlet weda solenni li s-servizz ħajkun neutrali fil-termini budgetari u jiena dubju dwar dan. Iżda jekk aħna rridu naqdu ċittadini tagħna rridu nżommu u morru kontra din il-weda li għamlet is-Sinjura Ashton. Kollega Belder, għal-minuta. Grazzi, President. Jiena għandi żewġ raġunijiet u għala jiena kontra r-rapport ta' Brokku Verhofstadt. L-ewwel nett, Jiena naħseb li ħafna drabi n-nis jgħidu li kwalinkwa ħaġa li jkun involut fija l-parlament l-affarijiet imorru tajjeb. Pero nista xtin diġa kella ħafna xogħol fuq spalleja u issa tintuwa servizz tal-EEAS u koll. E, Tasib ieħor li għandi huwa l-twaqqif istituzzjonali ta' dan is-servizz u f'dawn l-aħħar xhur aħna rajna fiċ-ċar li l-esperiment istituzzjonali li jkollhom li kollha żewġ ruoli mhix suċċess u issa ħankomplu nżidu elfej uffiċjal ieħor għal din l-idea li jkollna rwol doppju jew approċċ doppju. U għalhekk jiena naħseb li dan l-approċċ kull mamel huwa li ħoloq tensjoni u naqqas ta' ċarezza bejn l-istituzzjonijiet. Grazzi. Il-kollega Filip Klajs għal minuta. Grazzi President. Huwa pożittiv li l-Parlament Ewropew irrid jgħid l-opinjoni tiegħu u għalhekk jista' jisma' l-kandidati għas-servizz. Huwa importanti li jrid jkollu riet fuq il-budget ukoll iżda huwa tajjeb ukoll ir-rappreżentant li irrid jagħti rendi kont l parlament huwa din hija sistema demokratika u din hija xi ħaġa ovvja jekk aħna sistema demokratika. Kien ħafna stennijiet fir-rigward iċ-ċittadini tagħna u sa jkollna servizz diplomatiku Ewropew iżda jekk l-Istati membri ma jkollhomx viżjoni komuni fir-rigward il-politika barranija, allura dan is-servizz ħajjibqa' firaħ u mhux se jitwettaq fil-prattika. U għalhekk ma naqblux l-koll flimkien fuq dan ir-rigward aħna għedin najdu l-Parlament Ewropew ħajqarreb is-Servizz Diplomatiku Ewropew ma' ċittadini, iżda mhux qed nispjegaw kif dan ħajseħ. Jiena jidirli li din hija biss propaganda fierħa issa li iktar huma l-Ewropej li qegħdin imorru lil mill-Unjoni Ewropea. L-Onorevoli xargut għal minuta u nofs. Grazzi, President, Signora Ashton. Rridu li najdu li l-EEAS issa ħajrit ikun ħatkun tista tiġi waqfa, rridu nwieġba sfidi ġodda u għalhekk għandna bżonn diplomazija kapaċi li titkellem vuċi waħda naġixxu flimkien u nastu għal rizorsi. Iżda huwa importanti wkoll koll nħarsu l-lin mid-dettalji u l-arranġamenti ta' natura teknika ta' servizz diplomatiku ġdid. L-ewwel nett mingħajr leġittimità demokratika b'saħħitha li EEAS ma tistax tkun effiċenti. Hija din il-leġittimità li toħroġ mill parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew u skrutinju tagħhom għandha tħares id-direzzjonijiet u l komuni tal ta' dan servizz. Barra minn hekk biex tkun saħħitha tkun tirrappreżenta l-Unjoni Ewropea kollha ta' 27 stat membru. Kollha l-ġodda, l-antiki, l-bintremuntana sa' nofsinhar mill vant sal-Punent U għalek u importanti ħafna li noħolqu identità komuni u kultura komuni bbażata fuq ġeografija u anke fuq l-identità bejn is-sessi li jkun hemm rappreżentanza ndaqs bejn l-irġiel u n-nisa. Biex bekk ikunu aktar komunitari, ikunu aktar accountable fuq rigward l-finanzi u anke fuq il-livell politiku u bekk niksbu l-fiduċa ta' ċittadini tagħna. Aħna għandna l-iskrutinju tal-budget biex bekk ikun nistaw ntejbu wkoll l-EAS madana kollu tfadal xi titjib li t isir. Kellim li jmiss jekk jogħġbu. Sinjura Ashton, kollega, jenna nixtieq ngħid li na sudisfatt li l-EAS issa qed jieħu għamla u għaj jitwaqqaf bħala struttura sitxur ilu ħafna kollegi kellhom xi dubi jekk baronessa Ashton u ser jirnexxila eh, tilħaq ma l-sfidi u responsabilitajiet li għandha. Naħseb li issa dawn id-dubi kienu bla bażi diġà minn dak iż-żmien u bħila tajba sinjura Ashton eh, poġġiet is-sisin għal servizz il-ġdid. Aħna bħala Parlament Ewropew kooperajna mill-bidunet u naħseb li dan l-approċ ħajkompli meta niġu biex nadottaw l-emendi għal regolamenti tal-personal u regolamenti finanzjari. Il-bilanċ ġeografiku huwa wieħed mis-suġġetti l-aktar kontroversjali u dan huwa marbut l-aktar mal-istati membri l-ġodda li ma tantx huma rappreżentati tajjeb fil-ġerarkija jiena nirrappreżenta wieħed minn dawn il-pajjiżi u jiena nħoss li rridu nkunu sensittivi ħafna din il-kwistjoni biex bekk nigarantixxu li ċittadini Ewropej kollha jiġu rrappreżentati mod ġust fil ġerarkiji tagħna. Jiena nixtieq nappella l-Istati Membri ġodda biex jwaslu għal taħriġ tal-uffiċjali tagħhom u bekk nkunu kompetenti. Nixtieq li jkun hemm garanziji ċari kif dan l-istudju tal-istadju li ma jkunx hemm abbuż tas-setat tal-IAS li ħarsu biss problemi nazzjonali skapitu tal-interessi dejjema tal-Unjoni Ewropea ġejjin. Minuta u nofs għal-kollega Nimis. Mr. Gorenz. Grazzi, President. Nishtiq nibda billi nirringrazzja Sur Brock u Sur Verhofstadt tal-li n-naxxilom resqu il-budda di tal-parlament f'dan rigward. Iżda mod speċifiku nixtieq nirringrazzja u nara fl-isforzi kollha li kien hemm biex ikun hemm il-politika tal-iżvilupp li tkun imdaħla mod xieraq Anki fir rigward l-azzjoni umanitarja. Naħseb li dawn huma punti essenzjali jekk aħna rridu jkollna koerenza istituzzjonali fil-politika tal-Unjoni Ewropea f'dawn l-oqsma. Dan ma jfissirx madanakollu rridu nkunu namlu l-almu tagħna biex ikun hemm sinerġiji fil-servizz estern. Anzi, huwa essenzjali għaliex qed jidher ovvju li nibdew nitkellmu vuċi waħdanija, iżda l-iktar ħaġa importanti hija li dawk li jitkellmu fisem l-Unjoni Ewropea ma jindomx jiġu Ehm, kontraditti mill-istati membri. U importanti li kulħadd jifhem dan il-messaġġ issa. Neħtieġu politika barranija Ewropea komuni. U din hija sfida fija nifisha, ovvjament rid ikollna l-Unjoni Ewropea u kwistjonijiet tal-affarijiet barranin u tas-sigurtà u mhux biss fuq il-kwistjoni tat-Turkija. U għal kull suċċess li inti tikseb, Sinjura Rappreżentant, tista' tisserraħ rasek li din il-kamra ħadd tifraħlek. Il-kollega Petrovski għal minuta. President, Signuri, Servizz Ewropew għall-Estjoni Esterna qed tinħalaq bażi tal-Trattat tal-Lisbona li ġie approvat minn referendum. Mim l-ebda li ċittadini Ewropej Eh, setaw eh, jesprimu ruħom, la ċertu aspetti li tiġu ċarati, sarridu naraw kif ħajġu koperti l-punti u l-pozizjoniet l-aktar olim, rridu jaraw kif jiġu asma u jekku se jiġu rispettati l-kriteri ġeografiċi. U fuq kollox il-fatt li ma rridux niseparaw minn il parlamenta Nazzjonali ta' għajem ħafna dubbi u ressaqna emenda fejn nuru li jkun hemm involvement sħiħ mill-Parlamenti Nazzjonali fil-CFDP fil-CSDP. Huwa importanti li dan is-servizz ma jiskludix lill-Parlamenti Nazzjonali. Għanik xin kalla ħikun hemm ċertu dubju, għalhekk irridu nistaqsu jekk f'din il-kuntest ta' kriżi finanzjarja il-kellim jiġi interrott mill-President. L-Onorevoli Danġan għal-minuta u nofs. Grazzi, President, Sinjura Ashton, l-ewwel net nixtieq nappoġġak mod sħiħ kemm jien u delegazzjoni Franċiża tal-PPE. Inti għamilt kompromess eccellenti minn negozjat mill Brock Verhofstadt u Gualtieri, naħseb li huwa fażi importanti fil-binja ta' politika komuni tal-affarijiet barranin ta' difiża u ta' sigurtà l-Unjoni Ewropea, politika komuni li minn Somalia, minn Gaza, ġorġa narfu li hija meħtieġa, iżda hija meħtieġa wkoll minn naħa ċittadini għaliex lilin mill-virtujiet tal- mill-valuri ta' Ewropej, il-Parlament Ewropew ikollu rwol akbar, nafu li dan għandu aspettu kol strateġiku għall-Unjoni Ewropea biex il-CSDP tkun aktar koerenti, aktar efficienti, aktar kredibbli u aktar b'saħħitha. Sinjura Ashton bħala President tal-Sottokommissjoni tal-Sigurtà u Difiża u anke bħala Franċiż jiena ninsisti fuq responsabilità li għandek, il-ġestjoni tal-kriżijiet li s-saħħaħ u t-preserva dak li huwa valur miżjud tal-Unjoni Ewropea, ġifieri l-kapaċità ċivili u militari u inti ħajkollok ir-responsabilità li tigarantixxi li l-Unjoni Ewropea konserva u kemm jista' jkun tilħaq dawn il-kapaċitajiet u tbiet ovvjament is-suspetti bla bażi li nisimgħu fir rigward is-servizz militari u minnaħa l-oħra kemm jista' jkun tinvolvi l-Parlament biex bekk nsaħħu l-leġittimità tal-azzjonijiet kollha tal-Unjoni Ewropea. Grazzi l-Onorevoli Ħawi tal-Minuta. I congratulate Cathy Ashton. Nifraħ l-Kitty Ashton u l-kollegi tal-li l-ħakna kompromess li zam l-vizjoni tagħna li servizz diplomatiku Ewropew ikun inklusiv u b'saħħtu. Jolqot l-attivitajiet kollha tal-Unjoni Ewropea, ħares il-prerogativi kollha u mur kontra daw kollha fil- Kunsil Kommissjoni u l-Parlament li kellhom xi dubi. Dawk li huma mħasba Mod din il-Kamra minħabba rappresentazzjoni nazzjonali għandhom jappoġġaw il-rappresentant li biex ikunem pozizjoni jiskont il-merti għaliex ħajkunem rabtit post-kolonial koloniola post il-kolonializmu li jistaw xeklu il-ġejjini tal-Unjoni Ewropea li tħares issa lejn il ġejjeni u mux lejn li modi. Aħna rridu nżommu mal-fiduċa ta' ċittadini u ndaħlu specialment il-regolamenti finanzjari u regolament tal-personal. Il-ridu dan l-approċ u servizzi li għanda s-njura Ashton issa ġew meħluqa. Il-President jinterromp il-kellim. Speaker Geoffrey Van Orden. Is-Sur Van Orden għal-minuta. ħafna li huma kontra l-idea tal-EEAS hija waħda mill-konsegwenzi ta' trattat ta' Lisbona u pass il qoddim għall-integrazzjoni Ewropea li ċittadini tagħna ma jridux. Madanakollu jiena bħal segretarjat barrani tal-Renju Unit naraf li l-IAS issa jeżisti u rridu nagħmlu l-almu tagħna biex nisfruttaw kemm nistgħu. Rridu garanziji wkoll marbuta mal-IAS Dan ma rridx jimxi skapitu tal-livelli nazzjonali u tal-budgets u laqqas li interferixxi jew xekkel ir-rwol tal-rappreżentanza nazzjonali, speċjalment dik tar-Renju Unit. U nisperaw li ma tkunx entità burokratika opaka u barra minn hekk li tagħmel tajjeb kemm għal ħtiġijiet tal-Parlamenti Nazzjonali u dan il-Parlament. U f'dan ir-rigward naħseb li minkejja responsabilitajiet li għandha l senjura Ashton u li issa l-Assembleja qed tiġi dissolta il-parlamentari rridu ħarsu il-qasam tad-difiża. Iżda il-setat militari jibqaw taħt il-kontroll tal-istati membri u mhux tal-Unjoni Ewropea. Il-President jinterrompi il-kellim. Daniel. Mr. Chairman, if you kindly have the courtesy to let us finish our statements. Thank you very much. I hope you got... Nittama li ksibt il-tmim ta' diskors għajet il kelli mizda l-President jinterrompjaħ. Li eas huwa pass jħor il-qoddim lejn CFSP tal-Unjoni Ewropea. Nasab li din hija opportunità kbira li għanna qoddimna u nishtiq irris l-Sinjura Ashton fi xol taħħa. Nishtiq nirringrazzja bisħiħ l-Sur Elmar Brock u naħseb li dak li kiseb Elmar fin negozjati f'dan l-aħħar xhur huwa tajjeb ħafna l-Parlament u tajjeb ħafna għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Issa nixtieq nifoka fuq il- parti esterna tal-kummerċ estern fil-rapport. Diġa hemm politika esterna l-kummerċ u diġa jlem għal bosta snin u kellna ħafna esperjenza pożittiva li ksibna f'dan il-qasam li issa jista' jiddaħħal fil-EEAS. Nittama li hemmhekk ukoll li EAS e ma jkunx kollu ħafna ħafna importanza għaskapitu tal-kummerċ estern. Nishtiq nisħaq l-opinjoni tal-Kumitat Estern għal-Kummerċ. Jiena nkun sodisfat ħafna, Sinjura Ashton, jekk il-personal tijak jiftakar l-opinjoni tal-Kumitat fi xol takom fi xol li ġejjin. Il-kollega li miss għal-minuta. Thank you, Chair. Grazzi, President. 50 ta' snin oħra, anzi 50 ta' snin, rajna li ħafna imbidel. Umbat meta kena smiħa l-Kommissjoni l-ġdida f'jannar, għana kritikajna l-fatt li il-Kommissarju għall-Iżvilupp ikun manager għal parti mill-politika minna responsabiltajiet propji. U aħna ħassejna politika ta' l-iżvilupp se tkun sottomessa biss kummerċ u għanijiet ġeopolitiċi, xi ħaġa li aħna rajna fil-passat. U mhux approċ modern, issa dawn l-istrutturi ġew approvati. Anzi, tejbu u dan grazzi għal rapporter. L-iżvilupp ġi integrat kif suppost. Catherine Ashton, issa se tkun super kunet tikkontrolla dan kollu, u inti ħajkollok ir-rwol biex l european se jkollha rwol biex tiġilet il-faqar u biex tgħin pajjiżiet li żviluppaw il-grupp tagħna se jiżgura illi l-Unjoni Ewropea tkompli b'dan ir-rwol. Il-kollega Poremba issa? Kwestki ta' konstruktywny i skuteczny. Parlament Ewropew ta' kontribut kostruttiv għal ħolqien ta' DIN Service u grazzi wkoll kollaborazzjoni tal-President Oli sibna soluzzjoni illi tfisser li għandna potenzjal dan is-servizz ġdijt. Tista' nxtieq nfakru illi se jkun hemm pożizzjoni ġdida feħdan dan is-servizz. U irridu nfakru kol kriterji importanti bħal professjonalità, l-esperjenza, il-kwalità tal-uffiċjali iżda ma ninsewx ukoll il-kriterju ġeografiku wkoll. Mardux ninsew u koll eh, l-uffiċjali diplomatiċi tal-Istati membri illi u koll għandhom esperienza limitata sfortunatament fl-Unjoni Ewropea, iżda xorta waħda dawn jistaw ikollhom pożizzjonijiet ta' livell oli f'dan is-servizz sodi. u allura jiena nappella lir rappreżentant oli sabiex Nsfittxu u kol fost il pollak il ċeki, il-Litwani u l-Estonjani il-insibu persuni għal dan il-servizz. Nawgura minn qalb u kol il-rappresentant Oli illi tiħu azzjoni b'determinazzjoni biex u il-kollim jitlef il-mikrofonu. Il-Honorable Gressler għadu minuta nofs. Frau Außenministerin, Herr Vizepräsident. Grazie. President, eh, President Antoli, Vice President eh, Nifir Hule, Eif, ta' 28 servizz diplomatiku li jissanna d-dimna minar ma nafu eżattament xinu mal-kompetenzi, se jkunu l-ispejjes, lanqas eh, se jkunu l-impiegati tijaw minar ma nafu eżattament kem se jkun hemm impjegati, għanna aġenziji u kol kontratwali u għanna arkitettura, struttura li għanda ċertu djufijiet u għala se jkun diffiċi ħafna li kontrollaw dan is-servizz. U se jkun l-iktar servizz li diffiċa biex nikontrollaw fl-Ewropa. Jina nixtieq nemnek li l-dritt ta' kwittanza jiġu rekonoxxut ukoll id-dritt ta' nadbaġit iżda ejnuna sabiex nagħmlu dan fil-prattika. Eh, nispera li tikkonvinċi l kunsel irridu stqarrija ta' assigurazzjoni. Din hija xi ħaġa li hija essenzjali għal dak nixaqsam ir-regoli tal-budget. Issa, għal dak li għandu xaqsam l-ispejjeż amministrattivi ta' din l-istruttura, nittaw li dawn l-ispejjeż jonsu u jitnaqsu permezz tal-użu tal kummissjoni eh, fl-istruttura kemm huwa possibbli. Irridu ovvjament Eh, nibnu strutturi b'saħħithom għaliex ovvjament iċ-ċittadini ħaqhom dan u ma jridux jonfqu iktar mill-suppost u allura uruna x'inhuma dawn l-ispejjeż u Għana nipruvaw neħilsu mill-konflitt bejn il-Kommissjoni u xi persuni fis-servizzi tagħkom. Irridu ovvjament naħdu s-suċċess tas-servizz. Grazzi ħafna, Sur Kajs Dofler, għal minuta. Signori, Il-politika komuni Ewropea ta' fred barranin hija li tant għanna bżonn u ma jridx ikun hemm wis xkiel u ma jkunx hemm dan ix-xkiel jekk is-suġġerimenti tagħna tal-budget u tal-impjegati jiġu aċċettati u jekk il-Ministri tal-Affarijiet Barranin forsi ċedew minħabba eh, ejra involuta allura eh, Issa spiċċajna f'sitwazzjoni fejn ma tantx għandna xi ngħidu f'dinja f'poteri u seta' ġodda nittama li jkun hemm ukoll pożizzjoni b'saħħitha għal din dan is-servizz u ovvjament li ma nispiċċawx b'ġufijiet żejda. Jiena ma, ma jinteressanix minn fejn jiġu l-uffiċjali tal ias iżda dawn jkunu tajbin f'xogħolhom u mhux noqogħdu naraw komix Franċiżi jew Pollakki. Il-punt importanti hawnhekk huwa li huma għandhom jaħossuhom li għandhom alleanza għall-Ewropa u mhux għall-pajjiż nattiv tagħhom. Allura, eh, Sir Ashton, inti ksibt ħafna diġà, kompli f'din it-triq ċittadini hekk iridu. Se jkollna l-kooperazzjoni kostruttiva minn naħa tagħna. Sur ġgib bissa għal minuta. Grazzi ħafna, President. Signora, jina Signor Ashton, rappresentant Oli, Viċi President tal-Kommissjoni. Xtaqt nibda billi najt illi nishtiq nifraħlek għal dan l-appoċ. Dan huwa pastajjeb importanti u nittamaw li dan jiġi approvat għada mill-Parlament. Bil-ħolqien ta' dan is-servizz Aħna nafna tamiet, rappresentantoli u kol semmit seba prioritajiet, jiena xtaqt nisħaq l-importanza tal-promozzjoni ta' diritti umani u tal-politika l-iżvilupp. Fl-istess waqt, jiena xtaqt nisħaq u kol l-importanza ta' soluzzjoni li ti permettina negarantixxu rappresentanza ġeografika ta' servizz. Dan il-mod eh, natu possibilità l-pajzi eh, kolla, stati membri kolla, illi jifmu jarfu illi danu għas-servizz maħlu għall-Unjoni Ewropea kolla kemmi. Nittama li din is-soluzzjoni tal-Parlament tiġi rispettata mill-Konsell. Il-President, grazzi ħafna l-Onorevoli Galler issa. Grazzi. Jena, kontent bil-kompromess għaliex il-metodu komunitarju eh, ġi applikat minn qabel u ovvjament il-Parlament ukoll koll se jkun qed jagħmel kontroll tal-budget u nittama koll li regolamentazzjoni tal-finanzjari u regolamenti tal uffiċali ukoll eh, jieħdu sib il-ġufijiet li hemm iżda jridu niżguraw illi aħna ovvjament eh, narfu l-affarijiet li għandna fil-politika ta' Eh, affarijiet esterni, iżda mhux dejjem narfuhom dawn l-elementi, allura rridu ikonna fema aħjar għal politika esterna tal-Unjoni Ewropea mod ġenerali. Dan ifisser illi jeħtieġ li issa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 President, il-EAS e eh, se jkun strument importanti ħafna tal-politika barranija wara tħul fis seħta tal ta' tal-Lisbona neħtieġu politika barranija komuni aktar mill-li linji politiċi differenti f'kull pajjiż. Il-kollega Verhofstadt kien involut fil-negozjati u kien aktar minn 70 emenda u dawn huma konvinzjonijiet illi is-servizzi diplomatiċi jistgħu wkoll jippromovu interessi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 u anki dak li dawk li ġu maħtura l-Stati Membri daw se kooperaw ma' missjoni diplomatiċi iżda dawn għandhom jibqaw lejali għas istituzzjoni koman naqbel ma' rappresentantoli il-kwalità ta' diplomatiċi li tiġi l-ewwel qabel kollox iżda nwiss l-Kummissjoni li aħna rridu niżguraw illi aħna se jkollna wkoll rappreżentanza bilanċa ta' diplomatiċi u uffiċjali fuq livelli kollha importanti jekk aħna rridu Stati Membri illi jgħietu u kol sidja tal-IAS u jiddefinixxu li l-om infusa mal-anijiet. U nappella li l-Kommissjoni biex niżguraw li s-servizzi ma jitqisux pala dawk li jiservu interessi nazzjonali biss. interpretation is not precise if you are too fast. So... Jekk il ma jitkellmu daqshekk jaġlu, ovvjament eh, ma nkunux l-interpreti ma jkunux jistaw ilaħqu magħhom. U għalhekk ma kellekx għalfejn taġġel daqshekk jgħid il-President. Uh, next speaker, speaker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 ta' dana kollu. Nixtiequ li dan tassew ikun servizz diplomatiku għalix grazzi għal Tratat tal Lisbona sanna opportunità. Fl-istess waqt nixtieq ngħid illi il-proċess kollu kemm hu ta' twaqif tas servizz ħawassal għal tħassib għal dak li għandu xaqsam l-esperienza u kompetenzi tal-istess servizz. Il-numru ta' stati membri fl-Unjoni Ewropea illi jridu jżommu l-kontroll fuq id-deċiżjonijiet tal affarijiet barranin. Iżda jridu eh, niddeċidu dwar dan is-servizz il-ġiti ġiġi muqqaf. Minn barra dan, is-servizz jrid ikollu rappreżentanzi ġeografiċi kif suppost u nittamaw illi intom tiksbu dawn il-punti kollha. Grazzi ħafna. Is-Sinjura Omen Reuten għandha minuta. Grazzi, President. L-ewwel nett Jina xtaqt nir-ingrazzja mux biss il sur Brock iżda wkoll il-kollega Verhofstadt. Dawn it-tnejn, dawn iż-żewġ kollegi għamlu dak kollu li setaw biex l-Ewropa titkellem bleħen wieħed. Issa, il-kollega tiegħi li tkellem qabli mill-Olanda, il-gvern Olandis u kol tkellem favur li konna servizz wieħed diplomatiku. għal xinu ma l-komplessitajiet għawnek? Għanna 75 emenda għal eh, mresqa u din mhix entità intergovernattiva iżda qed jinnużaw metodu komunitarju. Parlament għandu kontroll tal-budget u anke l-missjoniet il-Parlament ukoll ah, jista' jitkellem fuq l-istrateġiji u kif jinħatsu l-ambaxxatori 60% tal-impjegati, tal-inqas jkunu tal-Unjoni Ewropea, diplomatiċi eh, nazzjonali jistgħu jibqgħu f'posthom iżda t test għadu jrid jasal. It-test il-ġdid huwa eh, test għas-Sinjura Ashton. Inti, Sinjura Ashton, trid tiżgura li li aħna nitkellmu b'vuċi waħda fid-dinja. Il-President jinterromp il kelliema Catch the eye, proceed. Issa naddu għal-proċedura catch the eye. Għanna kollega li mis minuta. Służba. President, Signora Ashton. Is-servizz ta' l-azzjoni esterna huwa pass tajjeb biex insaħħu l-Ewropa. Dan is-servizz se jirrappreżenta l-Ewropa Iżda, jrid ukoll iwetta l-anijiet essenzjali għall-Unjoni u anke l-Stati membri. Fostom ovvjament għandna politika tal-enerġija u għalhekk huwa essenzjali illi l-qafas tal-ġajjini tas-servizz ikunu speċjalizzati wkoll ehm, fuq smoħra mhux biss fil-qasam diplomatiku. Dan il-qafas ukoll ikunu anzi dawn l-esperti jrid ikollhom eh, kompetenzi oħrajn fosthom anki l-enerġija għal dan ir-raġuni l-għażla ta' dawn il persuni, trid tkun għażla flessibbli biex bekk naraw mhux biss eh, prioritajiet geografiċi iżda wkoll biex nkunu nistgħu eh, ningaġġaw laqwa esperti u b'dan il-mod naħseb illi jirna xinna fil-fat tinwet u l-anijiet kolla tana. Il-rappresentanti ta' ġi enerġija u kol għandhom jiġu kluzi għalek fis-servizz. l li Pasku għandhom minuta sa'. Sir President. Grazzi President, il-ħolqien ta' dan is servizzazzjoni esterna pass kbir importanti u sejrin fil-deterzjoni it-tajba u se jkun bidla fix xejrit għalix eh, jekk il-burokrazija tmewwet l-inċettivi issa għanna pass accelerat biex nintegraw il-politika barranija. Jina nishtiq nindirizza il-lakuna li għana bejn isforzi attuali biex natu eh, bazi legali solida li servizz u realtajiet tal-ġestjoni tas servizz għaliex fejn qegħdin nitkellmu dwar prinċipji essenzjali pal bilanċ geografiku u miżuri korrettuvi, mbagħad għandna l-intervisti għall-impjiegi qegħdin isiru bħalissa U meta aħna naraw l-intervisti ma' dawk li ġew mill-pajjiżi membri ġodda, jidher li hemm ftit tamiet għalihom. U jekk dan huwa veru dan kollu, allura din għandhom ma għal dawk inkarigati għandhom ikunu konvinċi li fl-aħħar mill-aħħar xi mod jew ieħor il-prinċipji li qbilna dwarhom hawnhekk il kamra jridu nimxu magħhom. Malar kemm jista' jkun, grazzi. Pan Ivo Weigl, jedna minuta. Poštovani gospod predsednik, spoštovana. Kolega Limes. U ċeres mamili. Il-bira, f'dan il-parlament, aħna kenna persuna illi ma kienx diplomatiku, mux politiku la Fred Barraniet, nirreferi Sur John Ginn li huwa il-kap tal-UNRWA f'Gaza huwa għalinna ħafna dwar Gaza u l-problemi u aktar milli għalunna diplomatiċi, aktar milli għalinna Sur Blair, u ma nafux eżattament ċetjaw il Sur Blair hemmhekk u għalinna li hemm ministri ta' fred barranin li ma jixtiequx iżuru il-Gaza u jindirizzaw t-seri jina nixtieq nifraħlek għal twaqif ta' dan is-servizz u għal l isforzi kollha li jinto u l-kollegi tiegħek eh, għamiltu biex dan is-servizz ikun effiċenti kemm jista' jkun. Iżda eh, ovvjament irid ikun effiċenti jekk ikun kreattiv. U nittama li inti tkun tista' Eh, torganizza grupp ta' eh, persuni kreativi għal dan il-an. Grazzi, eh, Sur Lopez, għandu minuta. Buona para todos los que creemos en la Unión. Grazzi. President, aħna li nennu fl-Unjoni Ewropea għanna nifferħu li xurxin issa f'dan il-punt ta' krizi ekonomiku għaliex issa f'sa fl-aħħar għanna t tnitu deċiżjoni qed pass fi direzzjoni tajba fil-ħolqin tal-IES u mhux biss għandna nifirħu l-rappresentantoli, iżda l-dawk kollha, pereżempju il-Parlament, il sur Brock, illi u koll wassal għal ftejn meħtieġ biex għanna saflaħar laħar nilħu dan il-pass. Inti, Sinjora Baxtinet, illi rridu niddefendu b'mod partikolari l-interessi tal-Unjoni Ewropea. U eh, dan huwa biss kumment minn ħati għajsa, Wara dak li smajna minn Sur Frankas, aħna neħtieġu huwa effiċenza, umilta u kol u effiċenza. Biex insegwu l-eżempju tal President tal-Konsil, Sur Van Rompuy, jina ċert li inti tagħmel l-istess ħaġa u s-Segretarju Ġenerali tal-BP, jina u kol nixtieq intik l-appoġġ tagħna f'dan il-xogħol. Il-Onorevli Andri Hienessa. I would like to congratulate our colleagues. Grazie President, jena u nifraħ li l-kollegi li għamlu kontribuzzji biex nidefendu pozizjoni tal-Parlament fin negozjati mal kummissjoni u Kunsill. Il-rizultat issa huwa riżultat li jilqa jikseb l-anijiet tal-Parlament u tal-integrazzjoni ġenerali. Jiena naħseb li importanti li l-Parlament żamm il-metodu komunitarju fil-funzjonament tal-EEAS kif ukoll il-ħarsin u il-kontroll tal-budget u il-mozzjoni ta' risoluzzjoni it-tenni u koll il-prinċipju ta' bilanċ ġeografiċu meta niġu għal proċess ta' għażla għal ħaddiema fih dan il-EAS jina naħseb li rridu ninsistu li dan il-prinċipju jibqa' wieħed sot u li nżomuh dan il-prinċipju fl-iżviluppi ta' servizz. Um, aħna nistennew ħafna mir-regolamenti ta' finanzjamentu tal-impjegati biex bekk insaħħu l-servizz u anki in-natura komunitarju tiegħu. Mess, jedna minuta. L-onorevoli Gomez għal minuta. Mikrofon. Mikrofon, ok, U servizz Europeo d'azzjon Sterna devra ser un um istrument servizz l-azzjoni esterna Ewropea għandu jkun strument deċiżiv sabiex jagħmel l-azzjoni esterna leġittima l-Unjoni, imma dan ifisser illi kulħadd hawnhekk għandu jagħmel xogħlu. Dan mhux iseħħ sfortunatament. Għanna bżon opinjonijiet u prinċipi illi eh, fondaw l-Unjoni Ewropea u u għadhom e, fil-qalba tal-Unjoni Ewropea. Dan u sej seħ minnar demokrazija, il-sin, stat ta' drittu, e, poteri għan-nisa, mżon nipproteġu il-konċetti fundamentali tagħna għal persun li qed imexxu servizz esternu l-politika ta' difiża sabiex l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea m'għandix koll ma mandiċ eh, għalissa saħħa li eh, jixir ila fil-ġnus mawda. Sinjura, eċtin nishtiqek li tafas għal-iktar riforma fil-Konsil ta' Sigurta. Grazie ħafna, kellim li jmiss. Nħu għast li smajt ċertu konsens f'din l-awla dwar il-kriterju ta' rappresentanza ġeografika għaliex fuq dan tkellmu ħafna gruppi politiċi differenti. Nittama li issa il-Kommissjoni li dan din hija l-vuċi tal-Parlament kollu kemm hu u tilqa dan bħala fatt konkrent fil-servizz tal-azzjoni esterna dan is-servizz mhux post id-diplomazija tal-istati membri individwali u dan ifisser li s-servizz għandu jikfoka l-aktar fuq dak li għalu eh, kollegi tija jġifiri drittijiet ta' bnidem. Dawn fil-fat huma valuri Ewropej li rridu niddefendu. Nixtieq ukoll nappella li sinjura Ashton sabiex li lin mir-rappreżentanza ġeografika hemm punti ieħor importanti rispett ta' drittijiet ta' bniedem. Grazzi għajt il-President l-Onorevoli Bronz għal minuta. Thank you, Mr. President. Grazie, Sir President. Suppost nċefu mandat mill konsili inkludi rappresentanti mill-Istati membri. mir rapporter il-żillum smajna il-politika barranija ma tkun suġġett għal nazzjonalizzazzjoni mill-ġdid u se tikser il-limiti stabiliti mill-Stati membri u politika barranija għandha tkun ħilsa minn interferenza mill-Stati membri. Il-Konsil suppost provdi il-rappresentantoli b'mandat imma l-membri mandom xindaħlu. Diskussjonijiet għamlu ċara li l-istituzzjoni li s-servizza elezzjoni esterna tkun iktar rib maħħa kommissjoni. kommissjoni u rappresentant għali hija viċi-president tal-istess kommissjoni. Meta trattat kostituzzjonali neħejniħu minn flok daħanna trattat tal-Lisbona, gvern tal-Unjonit għal inizjattiva sabiex jaħab eh, il-rappresentant u liħu pozzi ministra fil-bajn nuħed biex nevitaw referendum u kol biex nixtu l-fat illi konnet nibnu superstat ġdijt, grazzi. Grazzi ħafna, non nervali l-uħan għal-minuta l-ħar kellim. Sir President, eżis kollegi. Deħlin fl-axħar fazi delikata qabel noħolqu is-servizz selezzjoni esterna. U jiena nemmen li dan il-pass se nwettquh tal-waqt fil-fatt qabel l-aħħar tas-sena sabiex niżguraw it li huma mbasra u mankluż fit-trattat rridu niżguraw il-kwistjoni ġeografika u għanna inqasmu anka l-ħaddiema skont il-ġeografija bekk nirrispettaw anka l-istati membri l-ġodda. L-aktar l-istati membri l-aktar ġodda biex najdu hekk par Romanija illi sissa għat mandomx eh, rappresentanza adekwata u jina nishtiq il-rappresentant oli Kif nistaw nikkoreġu l-affarijiet? Għaliex inħoss illi ma kienx hemm eh, konsiderazzjoni adekwata tal-problema di tal-firxa ġeografika. Il-punt mhux ċar l-ankal dak nċasam l-amministrazzjoni. Il-rapsentant għali eċtin jek joġbok. Sur President, onorevoli membri, grazzi ħafna. Permettu li najt l għened grazzi kbira dawk fostkom illi irnexilom joffru appoġġ ġenerali kwalifikat. Għal dawk li jħossu li ma jistawx jappoġġaw il-proposta, nittama illi nbiddilkom fenkom u nittama li xi darba tkunu kburin dak li ħloqna flimkien. U jiena qatt ma suġġerejt illi għandu jkolli ajruplan privat. Thank you very much. If you choose to, you, I knew this was that. If you wish to, uh, if you wish to offer me one, that's different. Jek tiddu tafru li wieħed maġar ma kun ġara xejn, ma qatt ma suġġerejta jien. Ħan nirrispondi punti speċifiċi illi onorevoli membri res u ħafna drabi. Ħan nibda b'xi ħaġa li qal li semma Sur Luna Ċekk, ġifieri nikkonsidraw b'attenzjoni l-opportunitajiet ukwali najtu li mish kwistjoni biss ta' opportunità ugwali imma ugwalenza l-aċċess niżguraw li proċess u l-proċeduri li n-waqfu jippermettu il-bilanċ bejn nisa u l-irġil u bilanċ ġeografika sabiex dan isir realtà. Hemm ħaġa li kelli esperjenza fuq ħaġa fil niżguraw l proċeduri u l-proċessi tagħna jippermettu jkun hemm ugwaljanza u jiena se niżgura li dan isir. Eh, L-Onorevoli Gressel kelmet dwar ir-riżorsi u jiena nifhem perfettament u nirrikonoxxi rridu nużaw ir rizorsi kif suppost. Jina konxja mill-fatt illi għanna sfond ekonomiku partikolari illi fedan qed noħolqu dan is-servizz imma anke l-sfond ekonomiku kien differenti xorta nixtieq nara servizz effiċenti li opera kif suppost u li juża il-rizorsi u wkoll b'mod adekwat specifikament fuq il-ħaddi għaliex numru ta' persuni staqsew dan u għaliex kienem ħafna numri illi semmew Fil-prezent, fil-staff diplomati konna xiet minn mit persuna, terz minnom jopperaw barra territorju, ħantilkom tlet eh, eh, figuri, Franza 7300, l-Olanda 3000, u hemm oħrajni għandhom anqas imma naħseb li dan itikom eh, stampa ta' fejn insabu. jenet nistaqsi kull il-ħaddima jaħdmu fera post Lisbona fejn ix-xogħlijiet tal-presidenza issa m'għadhomx isiru minnhom. U dan ifisser li għal-ħut minn delegazzjonijiet tagħna speċifikament dak f'New York u f'Ġeniva kellhom bżonn aktar ħaddiema sabiex ikkopru x-xogħol, però qatt ma nix biżejjed l-impenn tiegħi lejkom u li jkollna servizz effiċjenti li jkun jista' jagħmel ix-xogħol li aħna binna li għandu jsir u jiena komda ħafna u eh, nafda fil-fatt illi ħanamlu dan b'trasparenza jiena komda bil-rol tal-Parlament Ewropew fil-proċess mill-Kumitat tal-Budget u anka il-Kumitat tal-Kwittanza jiena ħan niżgura li dan isir. Sur Lansdorf fil-mistoqsija speċifika li staqsejt jiena ħanżom mal-pożizzjoni tiegħi qoddimek għandek it-test negozjat mal-Parlament li tista' issibu fl-abbozz rivedat fuq l-organizzazzjoni. Naseb la affarijiet ċari xek. Sortanak, inti ressaqt punti tal-involvement tal-Parlament Nazzjonali. ħafna tkellmu dwar dan. Xaġa interessanti u l-istrutturi li ħanwaqqaf li jes se jkopru relazzjonijiet mal-Parlament Ewropew manka għandhom jikkonsidraw ukoll relazzjonijiet mal-Parlament Nazzjonali. il-ġurnata famuża ta' kontet nevjaġa bejn Moska, Kiev, Spanja u Brussell imma mhux Palma de Mallorca met fl-istess ħin waħda mir-raġuni ta' fejn kont Spanja kien biex niltaqa' mal-kapijiet tal-Kumitat ta' fil-Barranin minn kull stat membru. Ankun qed nagħmel l-istess ħaġa propju fil-ħarifa grazzi għall Presidenza Belġana illi ħataqadhom il-kol flimkien jiena ħelqana sabiex naħdem mal-Parlamenti Nazzjonali din niżguraw li konna mod ġust kif nagħmlu dan nirrikonoxxi wkoll illi għandu jkun hemm opportunità għal persuni differenti sabiex jiġu inklużi fis-servizz u meta eh, Prometti Sorju Sakis pala kapta delegazzjoni tal-Afganistan u kienu kol diplomatiku b'esperienza twila, u eżempju kol illi eh, nistana għara fejn jista' juża il-dak li għati trattat u jirrikonoxxi wkoll il-ħiriet addizzjonali nistgħu ninkludu sabiex ukoll nirrispondu għaw eh, nobdu dak li jrid minna trattat. Jina se naħdem mil-veċin mal kumitat id-drittijiet eh, tamni nidem rridu naraw kif nistgħu niksbu il-miri fuq drittijiet tamni nidem Sur Kazwalski u oħrajn, Sur Veġinin, Sur Petrovski u oħrajn il-kol għajmu dan il-pont ek importanti tal-bilanċ ġeografiku. Ma nafx nista' ngħid iktar li flinajt ngħid li jien għandi pensi dan u fil reviżjoni se tkunu tistaw taraw eh, ġara li huwa ċara li hija u li ħannażlu n-nies fuq il-mertu għat li l-kulħat biex jibatu li l-iktar individwi validi, validi. Issa l-interviews bdew u nisnajdu komitan qed jiġri u dawn il-persuni ġejjin minn parti differenti tal-Unjoni. Għal daqstant nittama li taraw malaj kemm jista' jkun propju f'dan l-ewwel grupp ta' persuni li ħajġu appuntati anke fil-grupp li jmiss Settembru u anke fis-strutturi ċentrali taraw kemm nista' kemm tax sew qed nippruva nsib bilanċ fost nisa irġiel u fost u bilanċ ġeografiku. Però rdu nagħmlu dak li nistgħu sabiex iktar nies japplikaw għal pożizzjoni sabiex ikonna aktar nisa wkoll li parteċipaw dawk li għati parteċipaw tjamlu xol eccellenti ma aktar u nixtieq l ta' dwar dan. Fuq bilan ġeografiku taqraw iktar f'reviżjoni tkun tistgħu tiġġustifikaw l-affarijiet aħjar f'dan l-istadju. Perin għandi għandin penserju lejn dan il-punt. Sur Danġan, nżidu kapacità dak nistgħu nagħmlu fuq il-post, kien eh, inċidenti fl-aħħar eh, ġemat li juru dan jiena senżur fil-ġemat li ġejjin b'nadi differenti anka fil-fand nofsani sabiex naraw jek l-Unjoni Ewropea tistax tagħmel iktar sabiex tiftaħ il-frontieri eh, fuq Gaza u nħanżur f'Gaza wkoll għal darb'oħra u kol għanna zjar f'Kirgistan fuq dan se niddibattu ktar u ħafna Eh, istanzi fejn nistaw nuru li nistaw nappoġġaw li ċittadini hemmhekk ukoll nappoġġaw l-opportunitajiet għal kollega il sinjura Giorgeva sabiex twassal lajnuna fejn hemm bżonn. Onorevoli membri naħseb eh, rispondejt il mistoqsi prinċipali li ħarġu mid-dibattitu. Staqt ngħid għal darboħra grazzi l-daw kollha illi involvu ruħom fi diskussjoniet mod partikolari rapporters li l-ekstra eh, president manka membri individuali li ħadu l-ħin sabiex jitkemmu mija jina grata lejn dan u nasib dak li nħolqu issa hija xi ħaġa li din il-kamra għandha biex tkun gburija bija. Grazie ħafna. Senjura Viċi President Rappresentanti għal kommenti tijak. Viċi President tal kummissjoni Ewropea, fissam il kummissjoni Ewropea, is-Sur Maros Sefcovic. Grazie, Sur President. Nasab li għaw poċ fisa mill parlament Nazzjonali għatwaqif ta' servizz għal azzjoni Estern Ewropea. U jina tassew nemmen li l-vot ta' għada se jkun vot storiku għall-Unjoni Ewropea li se jkun il-jum meta tal unjoni Ewropea timxi fid-direzzjoni għal preżenza aktar b'saħħitha fuq il-livell globali. U wara dak il-vot se jkollna bżonn niffokaw kemm jista' jkun fuq it-tlestija tax-xogħol li għandna quddiemna l-kodeċiżjoni fuq regolamenti għall-istaff, regolamentazzjoni finanzjarja u anke amendi budġetarji meta l-Kummissjoni trid tipprova tkun tajna kemm jista' jkun. Aħna lesti nesploraw kull possibilità fejn il-Kommissjoni tista' provdi servizzi għal servizzi li tkun esterna grazzi għal ftemi tu tħares ukoll għal eh, kisbiet ukoll f'dan il-qasam. Jiena konvinzu l President li l-IAS se tipprovdi sinerġiji ġodda, aktar effiċjenza, aktar koerenza f'azzjonijiet esterni u servizz aħjar għal ċittadini Ewropej li jsibu ruhom barra territorju li nkollhom bżonn għajnuna. Grazzi. Grazzi, Sur Viċi President. Il-kollega Verhofstadt jina staqt nir lill l-kollegi kolla illi tkellmu f'dan id-dibattitu għall appoċ illi waslu l sur Brog, Qualtrieri u Lili għal riżultati li ksibna f'dan il-negozjati. Sempliċement staqt najt illi kien hemm ċertu interventi li ma fimx. Dawk li qed jgħidu le huma l-pajjiżi li għandhom ikunu kompetenti b'mod esklusiv għall politika barranija. Imma fl-ma seklu qed jgħixu dan nies. Terrorizmu ħajjiqa fuq il-frontieri tal-Stati membri it-tibdil fil-klima. Kif tista' tindirizza kwistjoni ta' tibdil fil-klima jekk tajt le? Din xi ħaġa tal-Istat membru biss, mhux l-Ewropa. L-immigrazzjoni, l-influssi migratori. Onestament, nħon impressjoni ċi kultant li uħut mill kollegi li huma kemm xejn ċettiċi dwar dawn is-servizzi għadhom jeżistu għadhom qed jgħixu fis-seklu li ieħor meta kienu l-pajjiżi li jiddeċidu kollu. E anka il-bilanċi ta' poter bil l-Istati membri. Qed ngħixu f'dinja oħra. X'inhi din dinja bipolari? Jekk l-Ewropa m'għandha xejn xi tajt mela lura ma se jkollna eh, xejn x'namlu fl-aħħar mill-aħħar għadhom imma Moħut li qed jgħidu li dan kollu se jfisser ħafna flus aktar piżiet fuq ħala 16. Al-kontrarju, Sur President, għan kunu għedin nfadlu ħafna flus li jies e għat ifrankanna ħafna flus għaliex għal ħafna stati membri dan se jiprovdi bil-possibilta illi innaqsu il-servizzi ta' konsulati f'ħafna pajjiżi madwar id-dinja għal daqstant huwa strument sabiex nifrankaw il-flus. Il-telet punt naħseb illi dan huwa biss il-bidu li jes huwa korp diplomatiku li għanna bżon sabiex nibnu azzjoni esterna. Indemat li għanna bżon di servizz diplomatiku l ewwel qabel nkomplu għadejn għal politika esterna ma nistax nkomplu minnar din il servizz għax nkella għan inkella ħankomplu b-27 leħen. Nafu xinu l-istadju li jmiss, l-istadju li jmiss u li naħdmu aktar fuq id difiza Ewropea li xan diplomazija Ewropea ma mingħajr difiża Ewropea ikunem xaġa xi ħaġa bla dubju. Dan hu l-pass li jmiss sabiex ikonna difiza ġenwina Ewropea fil-ġejjini. Brok, Brock, Herman Brok, jekk joġbu. Herr Präsident, meine Damen und Herren. Sir President, kollegi, 70% tal-popolazzjoni tal-Europa jekk tistaqsihom jgħidulek għandna bżonn aktar eh, politika barranija u ta' sigurta Ewropea b'saxħita. Numru sinifikattiv u dan u l-qasam fejn aħna l-aktar dajfa. Iċ-ċittadini jriduha imma l-persuni fil-kapitali jridu ma jidru li ma jriduwix Mhux kwistjoni ta' sovranità din, kif qalis Sur Verhofstadt tajjeb ħafna, qed nitkellmu fuq li naqdu s-sovranità u bekk inkun qed niksbu sovranità għaċ-ċittadini u kun aktar b'saħħitna fuq livell dinji, fuq hekk qed nitkellmu. U hawnhekk din li jes tista' tikkontribwixxi. Rappreżentantoli jiena nirringrazzjak għal kummenti illi għamilt. Jiena perswas il-kummenti tiegħek huma validi u li ħażhom fil-fatt il-wedit tiegħek u li ħajkonna pubblikazzjoni fil-minuti u nistgħu ngħaddu għal-astant għall-implementazzjoni. Meta niġu għad distribuzzjoni ġusta ta' postijiet tax-xogħol, uffiċjali tal-Kommissjoni dan japplika għal pożizzjoni ta' fuq biex niftehmu. Mhux se jkollna biss postijiet tax-xogħol għall-uffiċjali tal konsil Kif għadna fil-rapport leġislattiv, għankun għat nħarsu lejn kwistjonijiet ta' regolamenti għall-istaff fi stadju aktar il-qoddim. Nis-Sinjura Ashton xtaqt najdela illi dawk il-karti li jem għodim il-Sinjura Gress lemmu miex teddida ma nanħarsu lejom pala sinjal għall-interess li għandu l-Komitat għal-Budget fis servizzi tijak għal daqstant ġabdejna naħdmu. Sinjuri, jena nishtiq nir-ingrazzja il-kollega Sur Verhofstadt u anka l-Sur Gautieri għax xogħol eċċellenti li kena fl-imkien. Xtaqtu kol, nir-ingrazzja li sinjura Ashton, Sir Christophensen u anka l-kollegi mill-Kommissjoni u kollegi oħrajn f'din il-Kamra. Għal darba, xtaqt nir-ingrazzja l-uffiċjali fil-Kamra tagħna stess fil-fatt li għamlu xogħol hekk eċċellenti. Grazzi ħafna. Għal darba oħra, grazzi Baronessa Ashton għax-xogħol tiegħek u kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew. Kien importanti ħafna lina xogħlok u Vice President Sefcovic u l-kom il-kol rapporters, meċċeja ta' komitati u negozjaturi għal darba grazzi għax xogħol eċċellenti tagħkom. I'm closing the debate. Għana l-dibattitu għawnek.